okay, everybody, if you could take your seats, then... Jek joġobkom, jek tistaw tiħdu poskom, kuna nistaw nibdow il-laqa tagħna. Thank you, thank you very much. Grazie ħafna. Naf li mux konvenienti li nkunu f'din il-kamra, iżda kienem hemm festin tal-iskola li kellhom bżonn l-awla tagħna ma mhumiex awtorizzati li jiġu fl-emiċiklu u aħna iva lek aħna ġejna hawnhekk. Ma nistgħux ndaħlu eh, xarbit hawnhekk anki avolja uħut minnkom daħlu ma'kom. Hemm kafe barra imma jekk daħlu ħawġow l-xira jistgħu jugżawkom u jgħidulkom Eh, biex toħorġu bil-xarba barra. Min għandu l-ħin jista' joħroġ barra u jieħu kafe barra. Issa naslu għal punt 6 u 7 fuq l-aġenda tagħna. Naslu għal konsiderazzjoni tal-mifid u mifeja. Konsiderazzjoni tal-emendi ngħaddi l-kelma l-rapporter Markus Ferber. Jekk Grazzi, Signora President. ikun aħjar li naħdmu f'kamra li mdorrin naħdmu fija s-soltu, jaħasra li konna naħdmu għawnek illum ma xorta waħda, naħseb li xorta waħda hawnhekk għandna opportunità li nitkellmu fuq dan id dokument fuq mifid u u huma l-ġebla tax xewka tal dak li qed nagħmlu hawnhekk f'dan il-perjodu leġislattiv u għalhekk qed nippruvaw noħorġu b'regolament komprensiv tas-suq li jkun qiegħed fis-seħħ. Infakkarkom li l laqgħa ta' G20 f'Pittsburgh ġie maqbul li l-pajjiżi kollha tad-dinja jixtiequ li jkollhom regolament komprensiv biex bekk ma jkunx hemm swieq bla regolamenti u lanqas prodotti li jkun hemm ma jkunx hemm regolamentazzjoni fuqha. F'Pittsburgh kien hemm tieqat opportunità iżda jidher li qiegħda tingħalaq quddiem għajnejna u ma qed nagħmlu xejn. Għalhekk irridu noqogħdu attenti ser jiġri fil-Messiku l laqa li jmiss u importanti li aħna bħala Ewropej u membri tal-Unjoni Ewropea rridu nagħtu kontribut siwi ewlieni biex nagħmlu stabilizzazzjoni ta' swieq finanzjarji. Madana kollu rridu noqogħdu b'sebajnejn meta nagħmlu dan għaliex jekk ir-regoli ikunu stretti wisq minnaħa l-oħra l-kontribut tagħna jispiċċa jdajjef is-swieq finanzjarji u dawk is li huma inqas regolamentati jew mhux regolamentati għal kollox jispiċċaw ikunu imsaħħa. Qabel ma nindirizza l-punti individwali nixtieq ngħid li naqbaj pjuttost sorpris dwar uħud mill-emendi li rċevejt għax uħud minnkom kienu tippruvaw jgħidu li d-dinja titkun dinja ħjar li ngħixu fiha, ħafna dejjad sbieħ, iżda fl-interess partikolari li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk qed nippruvaw nagħtu influwenza. Mhux qed nitkellem dwar l-ekonomija jew il-banek fejn hemm intenzjonijiet tajbin, iva hemm bżonn l-intenzjonijiet tajbin iżda hemm lobby espressjonijiet oħrajn barra minn hawn li mhux qed jagħmlu attivitajiet sirja u naħseb li hija ħasra li ma nindirizzawhomx. Punti oħrajn lest nidħol f'dibattitu mal-kollegi tiegħi fuq punti oħrajn iżda jekk ikollok attakk fi Strasburgu minn tim ta' kameramen li jistaqsuk mistoqsijiet li m'għandhom xjaqsmu xejn ma' realtà, jekk ħat irċivi email kontra email kwantitajiet enormi b'stqarrijiet folots oġġettivament, allura naħseb li naslu f'punt fejn kważi kont imħeġġeġ li nkun inqas li kun iktar ibes u inqas konċiljatorju hawnhekk milli qed inkun fir-rakkomandazzjonijiet tiegħi għax jidher li m'hemmx opportunitajiet oħra lija biex niddefendi ruħi minn din minn dawn l-attakki. Fuq mifid u mifeja. l-ewwel nett l-eżenzjonijiet għal ambitu għal kamp ta' applikazzjoni qed li qed insegwu l-laqa ta' G20 ta' Pittsburgh ma rridux prodotti jew swieq mhux regolamentati iżda jekk minn hawn fil-Parlament Ewropew immur għall borza ta' Brussell ngħaddi minn tal-inqas tliet postijiet ta' kummerċ li jiena ċert li mhumiex regolamentati. Hemm bank kbir qudiemna stess li naħseb li lkoll naqblu għandu jaqa' taħt mifid fil-ġejjieni u fuq in-naħa l-oħra ta' triq imbagħad hemm fornitur tal-enerġija. Iżda wkoll għandhom pjattaforma tal-kummerċ u hawnhekk għal darbohra dan mhux regolamentat. U ħadd ma jista' jispjegali illum il-ġurnata qala dan huwa l-każ. Għal daqstant, permettu li ngħidilkom li mhux rwol tal-leġislatur Ewropew li ħalli eh, lok fejn wieħed jista' jdur mal-liġi U dan ovvjament kif qed jgħiduli uħut ifisser li jkun hemm sussidjarju li jagħmel l-affarijiet u jiena ma jkollix nagħmel l-affarijiet li rrid nagħmel korretti f'dari. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm dawn il-pjattaformi nagħmlu korrezzjoni ta' regolamentazzjoni, mhux bilfors qed jagħmlu dan biex eh, dawn il-ferat, dawn is-sussidjari biex jaħarbu mir-regoli, iżda m'għandux ikun hemm aktar eżenzjonijiet. Rajtu rapporti għaj so taraw li hemm eżenzjonijiet anke f'dan il-qasam li qed l issa. U forsi jista' jinkludi wkoll il-pjattaforma ta' kummerċ li hawn hawnhekk niddiskutu fil-Parlament Ewropew. Iżda rridu naraw x'inhu servizzi sekondari fil-kumpaniji. Jekk ikollok firxa wiesa ta' eżenzjonijiet kull ma ħadd tagħmel huwa li ħad toħloq eh, mod kif dak li jkun idur mal-liġi. U tkun situazzjoni tant kbira li, li ma nkunux nistgħu kampaw magħha, ma nkunux nistgħu naraw fejn hija regolamentazzjoni, anzi kulħadd ikun qed jaħrab minnha. Illi naraw flimkien mal-kollegi biex niżguraw li dawn dan il-lok ta' dak li jkun idur mal-liġi nżommuh żgħir kemm jista' jkun. Issa, fuq l-istruttura tas-suq Din hija l-kwistjoni ewlenija hawnhekk. Jekk naraw ir-regoli tal-abbuż tas-suq, allura naħseb li tassew neħtieġu nagħtu ħarsa lejn struttura rridu naraw fis-seħ. Il-Kummissjoni tipproponi forma ġdida ta' pjattaforma ta' kommerċ l-OTFs, Organized Trading Facilities, il-faċilitajiet organizzati tal-kummerċ u qed ngħidu li rridu jkun hemm tisħiħ ta' dawn l-istrutturi, iżda hemm emendi oħrajn li qed jgħidu li għandna nalimentawha mal ċertu prodotti, hemm emendi oħrajn li qed jgħidu li din il-kategorija m'għandix tiġi permessa għal kollox u għalhekk dan huma l-firxa wiesa li għandna opinjonijiet differenti f'dan il-każ. Ma naħsibx li nistgħu nagħmlu kompromess billi ngħidu ftit OTF jew xejn OTF, jew ħan aċċettaw jew mhux se naċċettaw. Din hija t-triq li għandna dimna U dawn huma s-suġġetti li rridu diskutu fil-jiem li ġejjin. Irridu naraw li nasta feqbil fuq dan il-punti propju ma' xedu Rapporteurs. Taraw ċar u fl-abbozz tar-rapport tiegħi li t waqif ta' faċilità ta' kummerċ ikun ġust iżda f'ċertu oqsma biss, pereżempju in non equities u dan ikun tip ta' kompromess bejn il-pożizzjoni differenti li jena arraftkom dwarhom. Nittama li naslu għal soluzzjoni mill-aktar fis possibbli iżda hija kwistjoni li għadna ma ndirizzajniex fih dan il-gruppi differenti, u għalhekk huwa diffiċli għalija li proponilkom pakkett siwi. Tielet kwistjoni li qed taffetwana l-iktar lili partikolari hija protezzjoni tal-investiment. Il-Kummissjoni hawnhekk qiegħda tipproponi xi ħaġa vera sempliċi. Il-Kummissjoni qiegħda tajt li hemm konsulenti indipendenti li jistgħu jiġu definiti skont ċertu kriterji u mbagħad hemm konsulenzi oħrajn li mhumiex indipendenti. Iżda l-kwistjoni għalija hija din. Il-klient individwali kollu l-pariri tajbin, il-konsulenza tajbin biex jażel il-prodott siwi għalih Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar il-professjonisti. Il-professjonisti għandhom aċċess għal strutturi differenti ta' swieq. Hawnhekk qed nitkellmu dwar investituri żgħar li mhumiex professjonisti. U għalhekk ma jistax ikun rwol tal-leġislatur Ewropew li jibdel l-istrutturi jekk ma memx evidenza li l-istruttura li għanna bħalissa hija żbaljata. Għalhekk Iver, iva jider li ħajkun hemm proibizzjoni f'din il-professjoni, ma naħsibx li din ħatelħaq il-miri li aħna nixtiequ nilħqu. Hemm min jgħid li jina rrid inneħħi għal kollox il-proposta tal-Kummissjoni, iżda dan mhux minnu. Mhix proibizzjoni fuq l-attivitajiet li semmejt, imma eh, laqqas proibizzjoni fuq il-professjoni, iżda hemm stati membri li adottaw leġiżlazzjoni li Dalwaqt se tagħmel propju dan. Iżda mbagħad hemm stati membri li laqqas qed jagħmlu dan. Hemm stati membri li għandhom kultura differenti fejn hemm kultura ta' konsulenzi indipendenti u hemm stati membri oħrajn li m'hemmx konsulenzi indipendenti. U għalhekk mhux rwol tal-leġislatur Ewropew hawnhekk li bażikament japprova approċċ ta' grupp ta' stati membri bħala approċ tal-Unjoni kollha, is-sussidjarjetà hija l-kelma maġika hawnhekk. U allura ejja nħallu l-affarijiet kif inhuma u nħallu l ħadd ieħor jimxi kif irid. Din hija l-idea tiegħi tas-sussidjarjetà. Huwa ċar li għandna bżonn aktar trasparenza fis-swieq ħadd huwa kontra dan iżda dawn il-professjonijiet iridu jitwessaw ukoll. Dan huwa ċar u dan huwa kollu fil-proposta tal-emendi tiegħi. Hemm emendi oħrajn għall appoġġ tal-protezzjoni tal-konsumatur Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li daħlu emendi fuq dan is-suġġett għax tkellimna dwar il pocket fuq numru ta' okkażjonijiet b'riżultat aħħari tajjeb fuq quddiemna. Iżda hemm oħrajn li jgħidu li d-diversità u l-ġid tal-Ewropa hija hemm iżda mill-banda l-oħra mbagħad l-investituri żgħar privati mhux professjonisti għandhom bżonn iktar protezzjoni. Iżda mbagħad għandek il-kwistjoni ta' kif din il-protezzjoni tal-investitur tista' tkun aċċessibbli. Għandek il-kwistjoni tal-direttori tat-telefon. Il-investituri professjonisti għalijom irrid ikun hemm recordings tat-telefon li jkunu obbligatorji iżda mbagħad minnaħa l-oħra l-investituri żgħar jekk dan iċempel l bank lokali tiegħu jgħid li għandi euro li għadhom hemm u jista' xikolli bonus u hemm flejjes li jifdal fl-aħħar tax xahar allura ma naħsibx li dan kollu jrid ikun kopert mir-recordings tat-telefon. Iżda bażikament jekk stati membri jridu jagħmlu dan, irridu jkunu kapaċi li jistgħu jagħmlu dan bla problema ta' xejn. Iżda naħseb li għandha tkun tapplika biss għall-investituri privati fuq il-livell Ewropew. Naħseb li dan huwa element deċiżiv u naħseb li qegħdin fi triq tajba biex noħorġu konklużjoni tajba hawnhekk. Kwistjoni oħra li hija importanti mifid hija l-HTFs, l-HFTs, il-High Frequency Trading, il-kummerċ fuq eh, ta' frekwenza għolja. Dan ifisser li mhux hemm computers li qed jaħdmu ħażin fuq rigward il-kontanti u għandhom jirġgħu daw il-flejes jinraddu lura, le hemm opportunitajiet fejn hemm abbuż tas-suq, iżda hemm mbagħad sfidi oħrajn ġodda fir-rigward l-introduzzjoni ta' teknoloġija ġdida u din irridu nindirizzaw. Issa tista' tuża algorithms u software speċjali u tista' segwi ċaqliq li jkun hemm fil-livell vera żgħir ehm, wieħed fuq 300 ta' ċentezmu pereżempju ma żidx il-likwidità fuq il-borza għax hemm iktar atturi involuti li qabel ma kinux hemm iżda għandna ngħidu ċaru tont li dawn il-pjattaformi tal-borza ma twaqfux sabiex dak li jkun ikun jista' jagħmel jaqla' lira, euro, Deutschmark ta' malajr, le, twaqfu sabiex kollok mekkanizmu ta' stabilizzazzjoni tal-prezzijiet ċar u mekkanizmu fejn il-kumpaniji jistgħu waslu għal rikapitalizzazzjoni. Dan huwa lan u rwol tal-pjattaformi tal-kummerċ. Għalhekk, meta naslu għal HFTs u għal kummerċ bl-algoritmi, Irrid konna regoli ċari nix nagħmlu projbizzjonijiet fuqhom iżda jrid ikun hemm regoli stretti li jkunu soġġetti għalihom. Il-ħin offrut huwa ta' ħames millisekondi. Ħafna mill-ordnijiet ikunu rterati qabel ma jaġixxu fuqhom fil-fatt. U għalhekk jista' jkun hemm suspett li jkun hemm offerti li jseħħu biss l-ewwel qabel kollox biex ikun hemm manipolazzjoni tal-prezzijiet. Għalhekk l-ordnijiet ta' xiri jew ta' bejħ pereżempju u flimkien ma' short selling u naked short selling nistgħu naqblu li dan kien xi ħaġa li kellna nindirizzaw. Forsi dawn l-ordnijiet jridu jkunu miftuħa għal ftit iktar ta' żmien. It-tieni suġġett. Jekk xi ħadd konxament qed joħroġ numru ta' ordnijiet enormi fis-swieq li qatt muħajr eh, jużaw, qed jużaw ħafna infrastruttura hemmhekk li ma tipprovdi l-ebda valur miżjut ekonomiku u għandhom iħallsu l-miżati korrispondenti għal dan. Naħseb li dan huwa prinċipju ġenerali hija orjentata lejn is-suq, prinċipju li jekk xi ħadd ikun qed juża żejjed l-infrastruttura proporzjonalment naħseb li għandhom iħallsu eh, sproporzjonatament għall-użu tal dan ta' din il-pjattaforma ta' kummerċ. Kwistjoni oħra, imbagħad hija kull prodott finanzjarju jeħtieġ li jkun hemm kwoti fuq punti deċimali, xinajdu dwar il-reġim iħor, li ma numru ta' punti deċimali ħanħallu għal-kummerċ ta' prodott finanzjarju. Dawn huma kwistjonijiet arbitrari, dawn huma kummerċ arbitrarju b'ħafna fluttwazzjonijiet żgħar fil-prezzijiet li għandhom jitnaqsu. U naħseb li hawnhekk għandna firxa wiesa komprensiva ta' idejat, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha, naħseb li l-koll qed niġdu ħabel wieħed mixjin fl-istess direzzjoni u naħseb li qed naħdmu tajjeb flimkien. Għalhekk għandna nimxu l qudiem fil-qasam tal-HFTs. Irridu nistabilixxu setta regoli li ifissru li t-teknoloġiji l-ġodda jistgħu jitħadnu għal benefiċċju ta' swieq u l possibilitajiet li kunem tas tassu għandu jitnaqqas. Suġġett li nixtieq inqajjem huwa r-regoli tal-pajjiżi terzi. Il-vantaġġ hawnhekk huwa li f'dan il-perjodu leġislattiv diġà adottajna firxa wiesa ta' regoli għal pajjiżi terzi. Għalhekk diġà għandna eh, regoli tal-fondi alternattivi, għandna l-IMEA, diġà għandna fuq short selling ukoll. U naħseb li rridu naraw xhemm fil-rigward mifid u xmemx. Mifid mhux se jenna li ċittadin jgħid jien investi l-flus tiegħi f'Hong Kong. Ma nistawx nitolbu li xaġa bħal di jisseħ li l-borza ta' Hong Kong ħazzom mar-regoli ta' Mifid hemm regola ta' pajjiż terz u għalhekk ma nistawx nevetaw li ċittadini ta' Hong Kong li ħajvestu l-flus f'Londra, Milan, Milan jew Pariġi. U għalhekk ikunu għedin insegwu MIFID. il pajizi ir-regoli ta' pajjiżi terzi m'għandhomx japplikaw hemmhekk. Ir-regoli tal-pajjiżi terzi għandhom tiddiskrivi kif residenti mhux l-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom aċċess għal flejers fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena favur għal prinċipju ta' ekwivalenza bħal mem fil-proposta tal-Kummissjoni. Ma nafx kif ir-reċiproċità ser taħdem f'dan il-każ Iżda dan ifisser li r-regoli li applikaw fl-Unjoni Ewropea japplikaw fil-pajjiżi kollha l-oħra wkoll mod reċiproku għaliex inkella nkunu qegħdin eh, namlu bsaten fil-rotta roti tagħna stess. Għalhekk rridu noqogħdu attenti jiena kull ma xtaqt narrafkom fuq kif nara l-affarijiet jien jekk aħna tassu interessati li jkollna investimenti minn pajjiżi terzi u għalhekk m'għandniex naħdmu fuq prinċipju ta' reċiproċità, anzi minnaħa l-oħra għandna naħdmu fuq l-istituzzjonijiet kompetenti li jiddeċidu fuq dan u dan huwa WTO. Jekk aħna ħawaqfu sussidjarjetà jew xi ħaġa oħra naħseb li tkun aħjar li nimxu bil-proposta tal-Kummissjoni. Hemm ħafna ideoloġija hawnhekk fuq is-swieq tal-materja prima, iva tal-prodotti bażiċi iva jista' jkollna regoli stretti, limiti stretti, pożizzjoni stretta, iżda ngħidu li aħna l-Ewropa għandna kuxenza safja, għandna problemi li solvejnijom, ma, ma jekk ikun hemm spekulazzjoni bil-flejjes jew bil-blikel, eċetera, ma, ma nix naqsmu. Dan xorta ħajkompli seħ, iżda mhux se ikompli isegwi ir-regoli tagħna, ħajseħħ x'imkien ieħor. U jekk aħna nagħmlu regoli stretti wisq tagħna stess inkunu qed nibatu kontribut min naħa tagħna li dan il-kummerċ iseħħ x'imkien ieħor ma jkollniex opportunità li eh, ikonna jgħid fuqu. Hemm min qed jgħid fuq illi jiena niddefendi l-limiti ta' dawn il-pożizzjonijiet allura rid immur iktar minn hekk. Jiena nistqar magħkom ċaru tont li bażikament tidu taqraw xejn fil-proposta għax ma tistawx tatu widen għal eh, dawk kinnis nies ignoranti li qed jgħidu affarijiet li ma jreġux u tisefsfulkom f'udnejkom dawk li l-parteċipanti tas-suq ikollhom interess fiżiku u hemm dawk li m'għandhomx interess fiżiku f'prodott u dawk li m'għandhomx interess irridu jkunu soġġetti għal regola ta' limitu għal pożizzjoni. Dan huwa prattiku Mhix qed ngħid li miser ikollok forward markets fil-ġejjini bħala riżultat ta' dan, iżda l-interess fiżiku fil-prodott għandu jkollu pożizzjoni ta' limitu għax inti tagħmel spekulazzjoni. Iżda dawk li għandhom interess ġenwin fil-prodott fiżiku mhumiex koperti mir-rapport tiegħi u mhux ikunu soġġetti għal dawn il-position limits. Ħajkollhom kontroll tal-pożizzjoni iva, imma hemm min qed jakkużani li fuq affarijiet li ma jreġux. U jiena hawnhekk qed nagħmel distinzjoni fejn hemm interess fiżiku fil-prodott u oħrajn li m'għandhomx. Dawk li għandhom interess fiżiku fil-prodott irrid ikollhom strument ieħor permanenti. U għalhekk jiena qed niddefendi lil nnifsi mill-emendi kollha li qed jgħidu li l-forward trades ġenwini għandhom iseħħu fuq OTC over the counter jew fuq pjattaforma oħrajn għax imbagħad ikollok id-derivativi kollha li jidħlu fuq dawn il-pjattaformi ta' kummerċ. Kull forward trade ifisser li jkollok ħafna kummerċ ta' hedging ukoll. U għalhekk eh, jispiċċaw iżidu r-riski flok inaqsu r-riski bħala riżultat ta' dan. Għal darba oħra ma naħsibx li huwa rwol tal-Leġislatura Ewropew li jipprova isaħħaħ il-pjattaformi ta' kummerċ OTC barra mill-Unjoni Ewropea. Chicago jitratta 97% tal-kummerċ dinji. Bażikament irridu tkun 98 jew 90% saħansitra Aħna rridu li ikunem hemm affarijiet li jimxu skont ir-regoli tagħna fl-Unjoni Ewropea u ma jistgħux tiġu b'argumenti folots u akkużi li ma jreġġux fil-konfront tiegħi. U dawn imorru kontra r-reżistenza tiegħi stess għax jiena xorta waħda ħnibqa' niddefendi l-pożizzjoni tiegħi bruħu ġismi. Hemm kwistjonijiet oħra li nista' nindirizza pereżempju l-konsolidazzjoni tad-dejta. Jekk aħna rridu suq waħdini għal prodotti finanzjarji fil-qasam tan non equities, irridu nindirizzaw din il kwistjoni mill-aktar fis possibbli. Fil-qasam tal-equities indirizzajna diġà din il-kwistjoni. Dawk li qed nitkellmu fuqhom qed imutu bil-ġuħ, biljun persuna qed tmut bil-ġuħ klim minn persuna mhux autorizzata fuq il-mikrofonu.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 Xtieq inkompli d-diskors tiegħek jek jazba? Eine Frage, zur Geschäftsordnung, Frau Mistaqsija, Mr. Langen, fuq il-kwistjoni. Għala qegħdin fl-ħemiċiklu, hawnhekk. Kif l-organizzazzjonijiet għandhom l-opportunità li jieħdu ritratti bħal dawn fl ħemiċiklu Ma naħsibx li dawn il-postijiet vojta kollha huma neċessarji li jkun għawla eh, kbira bħal din. Min huwa responsabbli għall-intervent bħal dan? Il-President, diġa spiegajt fil-Kumitat il-ġimgħa li għaddiet u din il-ġimgħa u fil-bidu ta' dan il-Kumitat li aħna ġejna hawnhekk biex il-kamra tagħna tintuża minn festin tal-iskola li kienet jagħmel żjara hawnhekk. Kienet l-unika waħda kbira biżejjed u ma kellhomx l-awtorizzazzjoni li jiġu hawnhekk. Kienet situazzjoni mhux pjaċevoli, imma issa għandna prezentazzjoni tajba ta' l-emendi minn Sur Ferber u nixtiequ jkompli fil-paċi. Grazzi, Signora President. Jira kontent netkellem propju fuq dan iktar kmieni. Għandek emendi li qed jidħlu hawnhekk u jgħidu li għandna nevitaw l-ispekulazzjoni eċċessiva. Rridu nippruvaw niddefinixxu dan Iva nistgħu nadottaw dawn l-emendi, iżda nkunu qegħdin nitlu f'ħafna periklu fil-vojt, ħafna nkwiet. Jista' jkollok reġim, iżda mbagħad jiġri. Dak li jiġri huwa li dawk il-future trades ġenwini li għandna fl-Unjoni Ewropea li jseħħu f'Londra jew f'Pariġi jispiċċaw jalqu. U din hija l-konklużjoni sempliċi li tista' tixtar. Dak li ser jiġri huwa li ħanamlu ħsara lil dawk fil-settur tal-bidja jew produtturi mill-pajjiżi terzi mid-dinja mit-tielet dinja li jispiċċaw morru f'pjattaformi tal-kummerċ fejn m'hemmx regoli stretti. U hemmhekk ikonna problemi reali, għandna ħafna pressjoni hawnhekk iżda avveniment daqshekk stupidu bħalma rajt quddiem għajnejja qatt ma rajt bħala. Vera redikola. U għalhekk kuntent li għanna kwesturi hawnhekk preżenti fil-kamra. Dawn ma kienu libsin beġ, xaġa interessanti u rrit nkun naf verament kif irnexxilhom jitlu għaw ġew. Tkun interessanti li nifhem din. Issa fuq il-problema tal-MIFID, problema reali li hija l-konsolidazzjoni tad-data. Meta konna nitkellmu dwar il-prodotti tal-equity, Kenna sets ta' data komprensiva li tiġi konsolidata u europeizzata, ġifiri konsolidazzjoni ta' data biex tkun jista' jkun hemm paragun. Iżda dan irid iseħħ ukoll l-aswieq ta' non equities ukoll. Għandna numru ta' emendi differenti li qed nitkellmu dwarhom proċedura mħaffa sabiex bekk ikonna strutturi ta' supervizjoni Ewropej l kemm jista' jkun biex jindirizzaw din il-kwistjoni ta' kummerċ li tisseħ fuq livell transkonfinali. Din hija l-isfida li għandna qudiemna differenti mill-swieq eh, ta' sem u ta' non-equities eh, fil-Stati Uniti għandhom borza differenti u regoli differenti fuq livell reġjonali, iżda aħna qed naraw boros kbar fil-Unjoni Ewropea u hemmhekk hemm importanti hemm l-importanza tal-konsolidazzjoni tad-data biex nevitaw ukoll l-abbuż ta' swieq. Iżda l-problema hija li meta nitkellmu dwar il-kummerċ transkonfinali m'għandniex data biżejjed biex inkunu nistgħu nkomplu x-xogħol tagħna. Imbagħad għandek il-regoli tal-governanza korporattiva, nitkellmu dwar l-obbligi li wieħed għandu jkollu jekk irid jagħmel pjattaforma tal-kummerċ, ħafna jista' jittieħed mill-leġiżlazzjoni li diġà hija eżistenti qed nistennew ser jiġri b'CRD erba u x'reġim ta' governanza ser joħroġ minn dan. Iżda naħseb li jekk ikonna progress b'CRD erba nistgħu bażikament nittrasferixxu l-affarijiet fuq mifid. M'hemmx għalfejn qogħdu ninventaw l-affarijiet mill-ġdid, ma jagħmel sens. Fuq is-swieq mandiċ biex xinżit, għanna bżon dan l-istrument, iżda għanna bżon definizjoni standard ta' SMEs, l-imprizi zaru ta' daqs medju. Kwistjoni iktar importanti hija l-kompetenzi tal-Kummissjoni u ta' ESMA. Kummissjoni edawn u allura għandi istqar ċarutont li ma konx wis kontent dwar xi ħaġa fil-proposta tal-Kummissjoni. F'numru ta' postit fil-dokument tajdu li ħajkun hemm problema ħansolvuha batti delegati. Aħna bħala Kommissjoni rridu permess biex insolvu l-problema. F'dak il-każ irrid nara fil-proposta kif għandkom kif lesti li solvu din il-problema. Nappoġġa din l-idea u naħseb ħafna kollegi appoġġaw din l-idea li ngħidu li fl-emendi li aħna rridu niddefinixxu fejn qed nimirħu, x'direzzjoni qed nieħdu u niddefinixxu l-iktar aspetti importanti. Mhux għatti delegati u standards tekniċi ta' eżma biss. l għatti delegati laqqas biss għandna dritta vito, pereżempju. U għalhekk naħseb li bħala leġislaturi rridu nkunu aktar involuti mill-qrib u għandna jkollna l possibilità li naħdmu fuq l istandards tekniċi wkoll. U għalhekk irridu konna iktar jett hawnhekk. Fuq l-EMEA nixtieq ngħid kemtejn ta' malajr qed nipproponu distinzjoni bejn sistemi bilaterali u multilaterali naħseb li dan għandna kompluħ u saħħuħ. Il-networks ta' broker ta' ta' sensara tal tal-brokers, eċċetera, iżda fuq sistemi bilaterali qed nitkellmu dwar systemic internalizers, bażikament. U għalhekk dan daħħal dak kollu li joħroġ barra mill-qasam ta' mifid u mifeħ. Bażikament dan kollu jiddaħħal mbagħad fl-ambitu tar-regoli. It-trasparenza qabel il-kummerċ. Nista' ngħid kemm fuq dan. Hemm żewġ punti li rridu niċċaraw hawnhekk. L-ewwel nett fuq il-commodities, il-prodotti bażiċi, hemm kwistjonijiet li huma indirizzati f'EMEA fuq il-prodotti bażiċi, fuq id-derivati u naħseb li hemm biżejjed hemmhekk u m'hemmx għalfejn regoli ġodda ta' trasparenza taħt mifeha. Mela, dil-ħagġa ta' tremenda ma nafx innotajtix. Mbagħad it-tieni punt meta nitkellmu dwar l-obbligazzjonijiet tal-istat. Firkant normali tal-istat ħadd mhu se jixtri dawk l-isma kollha Mela l-obbligazzjonijiet tal-istat eh, mhux qed noħolqu xi xquq ġodda u l-affarijiet li ħajaqgħu taħt lemja dawn huma regolati b'mod ċar, jiġifieri mhux m'għandix aħna bżonn nirregolawhom dawn dwar l-OTC fil-dinja daw l-OTCs fil-dinja tal-MIFID. Jekk ħajkun hemm il-kummerċ ta' dawn l-OTCs mela dan huwa prodott finanzjarju, prodott li rridu aħna nikkonsidraw. Għalhekk imbagħad l-aċċess dirett għas-CCPs palissa et eh, niddiskutu dawn il-punti ma' shadows nittama li l-access mux ħajkun wieħed eh, diskriminatorju imma rridu aħna naddattaw xi u naddattaw xi affarijiet u qed nittama li jiena li se nkunu nistgħu nagħmlu progress. Mbagħad eh, punti ieħor proposta l-proibizzjoni fuq il-prodotti u taċċi kundizzjonijiet xi prodotti jew prattiċi jistgħu jiġu projbiti. Jekk prodott dan jispiċa li jkun prodott ħażin mela jrid jiġi projbit qabel ma dan jista' jikkawża iktar dannu, iktar problemi. Imma jien qed nissuġġerixxi hawnhekk li għandna nadottaw approċċ ex ante wkoll ma nix aħna nitkellmu dwar l-autorizzazzjoni għax ħadd m'għandu jieħu responsabilta għal prodott finanzjarju b'dan il-mod. Da parti mill-aspett tal-prodotti finanzjarji dawn ehm, għandhom ir-riski ma tistax inti ikollok titvallu dawn il-prodotti u taċċerta li dawn jinsabu mingħajr riskju. Imma inti trid minn qabel tara jekk dan il-prodott ikun ta' periklu jekk Iva jrid ikun hemm il-possibilità ta' proibizzjoni ta' dan il-prodott. Għalhekk dawk li jiżviluppaw il-prodotti u l-awtoritajiet superviżuri għandhom bżonn jaħdmu flimkien. Imbagħad punt ieħor. Aħna kif nistgħu aħna naċċertaw li eh, il-prodotti ma jispiċċawx fidejn l-investituri mhux professjonali li jkunu investituri żgħar. Għandna bżonn aħna nsibu eh, regoli speċjali għal konsumaturi li għandhom jaqsmu mal-bejħ bil imnut il-retail customers. Eh, ammont konsiderevoli ta' amendi li rridu aħna niddiskutu jiena nixtieq nirringrazzja r rapporteurs il tqajna darbtej diġà ħdimna fuq ta' kwistjonijiet fundamentali kien hemm il-proposti ta' kompromess li jiena qassamt u nittama li daqt jiġu ppubblikati dawn għax ma nixtieqx jiena nispiċċa bażikament li eh, nispeċa li nirċievi ħafna emails mill-NGOs. Sissa għat eh, ma ħadniex deċiżjoni qed eh, aħna inqasmu id-dokumenti lil-laqat ta' shadows imma m'għandniex aħna test ta' ħari għalhekk jien qed nittama li se nkunu nistgħu nkomplu naħdmu b'mod kostruttiv illum konna kostruttivi ħafna u jekk hemm xi ħadd li jixtieq ikellimni jiena l-persuna nagħti appuntament nittama li se nkunu nistgħu naħdmu b'mod kostruttiv għandna aħna nżammu mal-iskeda għandna nkunu nistgħu wkoll nivvutaw fil-kumitat għal siġimat imma mhux se nkunu nistgħu aħna niltaqgħu nitkellem jiena dwar il-vakanzi tas-sajf u uh, għalek nixċi li aħna eh, nispiċċaw xolna l-ħidma tagħna qabel il-Kunsill għalhekk huma jixtiequ li jkollhom mandat ta' negozjati f'Ottubru u għalhekk fl-interess tal-ċittadini, fl-interess tal-swieq finanzjarji stabbli naħseb ħaġa tajba jekk inkunu nistgħu nleslu nlestu l-ħidma tagħna ħalli nkunu nistgħu aħna nniedu negozjati. Jiena ħerqan eh, għal ġimgħat li ġejjin ħadd ħafna ħini, jiena neħejt ħafna mm, laqat mill-agenda tiegħi eh, u impenn mill-impenn ħafna mill-impenji tiegħi ħalli nkun nista' nkun jena disponibbli eh, unkun nkunu nkomplu bix-xogħol eh, kostruttiv tajjeb koll li eh, aħna nalqu din il-ħidma tagħna qabel il kunsil Grazzi ħafna. Thank you very much. I'll now move on to the shadows of the S&D, speaking on behalf of Robert Goldbulls, I believe it. Uh, snd li qed titkellem fis sur Garbus. Grazzi ħafna nirringrazzjak għal dan l approċċ approċċ l wieħed komplikat u rridu naħdmu fuq ħafna affarijiet u Robert talabni nitkellem fismu. Nixtieq jiena ngħid dwar din il-proposta nittama li aħna mhux se nispiċċaw nikkundannaw l-NGOs minħabba l-mod kif huma jimmanifestaw f'pajjiżi hemm ħafna NGOs, Oxfam u uh, oħrajn li jiltaqgħu miegħi fl-uffiċċju tiegħi jibatuni l-emails u jitkellmu miegħi b'mod kostruttiv għalhekk m'għandniex aħna nikkondannawhom peress li huma jiddeċiedu li eh, jieħdu approċċ iktar aggressiv, ovvjament jiena nsib dan l-approċċ iktar diffiċli Sfortunatament um, Robert ma jistax ikun uh, mana l-lum għax uh, palissajiet uh, fuq delegazzjoni ta' Itrej f'ċipru għalhekk ma setax jipparteċipa fid-dibattitu dwar l-approċċ ta' Robert nixtieq u jixtieq jirringrazzja lil makis u l shadows kollha l-kooperazzjoni tajba tagħhom kif ukoll għal laqat li eh, seħħu sissa eh, u jemen li jem xie jemen dilli huma vera kostruttivi li jistaw jtejbu s-swieq u um, huwa talabni li naqra li huma l-kwistjonijiet l-iktar importanti għalih bħala shadows u eh, affarijiet li diġà ġew diskussi fil-grupp ta' ħidma tal-SND dwar il-kummerċ eh, ta' frekwenza u li importanti li dawk li eh, jagħmlu dan it-tip ta' kummerċ jikollhom awtorizzazzjoni u li dan il-kummerċ jiġi konsidrat bħala servizz ta' investiment l-autoritajiet u kol għandam jonataw il-verifika kull-jum u il-verifika u kol għandam tiġi identifikata taħt sistema tal-flagging. Importanti li jkun hemm l-awtorizzazzjoni u supervizjoni ta' dawn l-autoritajiet. Ir-rapporter tal-opinjoni li xi restrizzjonijiet għandhom jiġu introdotti, jiġifieri eh, perjodu ta' żamma ta' 500 mill-sekonda u ratio proporzjon ta' U Umbagħad eh, fimar ġiġi suġġerit li jkun hemm kort konsultattiv li jiġi mwaqqaf fuq l-HFT Mbagħad it-tieni punt fuq l-OTC u l-OTF u l-istruttura tas-suq dwar l-istruttura tas-suq eh, tal-Unjoni Ewropea importanti li għafas korrenti u konsistenti eh, eh, għal postijiet fejn isir il-kummerċ dana li jrid jiġi imwaqaf importanti li aħna u ix ir-regola kotori kif qal il rapporter dal ħodu li nilimitaw il-kummerċ tal-OTC għal il kummerċ ad ok u li l-standards sabiex ikun hemm iktar liberalizzazzjoni sabiex il-superviżuri jkunu iktar jirrikonoxxu l-abbuż sabiex ah- aħna wkoll nirrikonoxxu l proċess tal-prezzijiet sabiex nilħu għam dawn aħna nasbu li importanti ħafna li morru l-ura għal bazi tagħna nikkorreġu il-, il il-ħsibijiet ħżiena u nikorreġu kol ir-reġim. Dawn irridu jisiru fuq IM jew MTF meta jkunu multilaterali jew permezz ta' SA jew OTI meta jkunu bilaterali. Sabiex aħna nillimitaw il-kummerċ tal-OTC. Okay, I thought you had a copy of the text as well, sorry. In order... Sabiex aħna nillimitaw il-kummerċ tal-OTC, kif il-leġislatur antiċipa fi eh, mifid numru wieħed irridu aħna najdu li dawn l-affarijiet mandom xisiru ta' svis irridu jkunu adok u eh, irridu il kummerċ li lin mill-standard normali ta' suq irridu jkun possibli li wieħed jagħmel il-kummerċ fi post partikolari MTF jew SI jew inkella barra mill-OTC skont id-definizzjoni li għandna għax dawn id-definizzjonijiet dawn huma kompluti jimxu fit. Plattaformi pal per eżempju il-Broker Crossing Networks li jiġu minn xi konsekwenza mhux mixtieqa minħabba u fil-reġim attwali ta' mifid bekk aħna bekk irrid ikun hemm trasferiment lejn l-MTF jew l-MSI ġifieri post partikolari fejn isir il-kummerċ għalhekk aħna nappoġġaw ir-rakkomandazzjonijiet fuq ir-rapport ta' Swingberg fuq il-Dark Pools u kien hemm maġġoranza li votaw favur fil-plenarja u mhux qed nanticipaw li jkun hemm l-introduzzjoni ta' pjattaforma ġdida tal il-kummerċ. Il-kummerċ rrit ikollu l-istess trasparenza li li twetti ikun minnaj diskriminazzjoni, l-aċċess minnaj diskriminazzjoni, surveljanza sieħa tassu kif ukoll il-ġestjoni tal-konflitt ta' interess. Dwar il-pjattaforma tal-OTF, l-SND jasbu li l-ħolqin ta' din il-pjattaforma tista' toħloq dannu l- l-Unjoni Ewropea l inta tal-OTF iktar se ħawatu jiddiskrimina kontra l-investituri zar l-individwi li diġà qed ibatu minħabba l-frammentazzjoni li ġiet introdotta minħabba r-reġim attwali tal-MIFID. Il-frammentazzjoni ta' suq kapitali fattur għalfejn hemm il marginalizzazzjoni tal-utenti individwali u minħabba l-problemi u wkoll kawża tal-problemi li jeżistu minħabba l intermedjari dwar il-kummerċ mhux fuq l-ekwitajiet. Aħna qed eh, nibbażaw eh, xogħolna fuq rapport u il-kummerċ irrid isir skont pjattaformi partikolari u rridu nikkonformaw mar regoli kollha tal-kummerċ. Il-proposta attwali tal-OTF tippermetti imma eh, regoli mhux daqshekk stretti. L-essaj u koll għanna nerġaw natu għad definizjoni ħalli bekk nkunu nistaw nikkonformaw mal definizjoni tal-OTC il-grupp ta' Soċjalisti Demokrati aħna ċarli li rritu kolna eh, setta prinċipi partikolari li jigwidaw kif se jaħdem is-suq fl-Ewropa u l-MTFs, BCNs, l-SI, OTFs, l-RM dan li wasal l-iktar għazla għall-iktar intermedjari imma b'dana kollha rridu sen katru aħna l-frammentazzjoni u se nikkawżaw ukoll problemi fis supervizjoni ta' swieq jekk aħna nżidu pjattaforma oħra mhux se nkunu nistgħu nagħlqu dawn u dawn il-problemi u hemm ħafna diskrepanzi fir-reġim ta' mifid imma dawn nistgħu nagħlquhom jekk nkomplu aħna nirfinaw ir-regoli Umbat dwar il-commodities, l-grupp ta' Soċjalisti Demokrati huwa ċar li l-ġestjoni ta' supervizjoni m'għandix tiġi permezz għax din eh, mhux effiċjenti sabiex iddajja fi spekulazzjoni. Imma l-autoritajiet eh, eh, irrid ikollhom il-possibilità li jwet u supervizjoni irrid ikun hemm il-possibilità li jkun eh, hemm partiċipanti fissu u irrid ikun hemm il-klassi ta' dawn il-partiċipazzjoni. Imbagħad in-non-hedging dan jista' jitnaqqas irrid ikun iktar faċli li aħna nindisku dingwew li ma' pożizzjoni tkopri r-riskju. U hekk kif il-komitajiet dawna jiġu xprunati mill subfatturi mhux biss il-provista u talba pel pereżempju l-industrija l-replikazzjoni tal-indiċi dawn għandhom jiġu projbi proibiti għax ma jagħtux valur miżjud tal-ekonomija reali. Yeah, okay. And we'll be here for two days. Iva, ma il-kallima um, tajt jekk ħat titkellem iktar bil mot ħaddum ħafna iktar. Itilet reġim, umbat uh, eh, dan il-grupp jixri um, sistema ta' rikonoxximent ġifiri li l-operaturi ta' su eh, u l-investituri se jaqgħu taħt l-istess kondizjoni ta' ċess eh, per pereżempju l-kumpanijiet mill-pajjiżi terzi li se jkollhom aċċess l-suq tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti għal dawk il-kumpanijiet tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ jitlu fi swieq oħrajn. L-protezzjoni tal-investituri nafu li minn il-kodiċi tal-etika m'għandix ikollha xi eh, saħħa legali. Il-parir fuq l-investimenti dan jrid ikun bbażat fuq il-kwalifiki rikonoxxuti eh, u eh, rridu aħna neprojbixxu il-ksur ta' dawn u il-bord ta' ġestjoni dan irrid ikun responsabbli ma jekk ikun hemm il-ksur dan irrid jitressa qudiem l-awtoritajiet dwar il-dispożizzjonijiet tal-aċċess li proponit il-Kummissjoni fi artiklu 28 u 29 dawna jistgħu jwaslu għal dannu mhux intenzjonata l-likwidità, l-innovazzjoni u l-effiċjenzi tal-swieq eh, tal-derivati fl-Unjoni Ewropea dan jistgħu wasal l-iktar frammentazzjoni, riski sistemiku kif ukoll l-iktar frammentazzjoni kompetizzjoni fis-suq aħna nemnu iva fil-kompetizzjoni imma ħafna li qed jippruvaw iħarsu xi mudellek imdajjef jħobbu jażaw din il-kelma u l-intermedjarji l-banek tal-investiment se jkunu involuti imma se niframentaw issu se eh, aħna naqsu l-rkupru fil-prezzijiet se nżidu l-volatilità għal suq kollu kemmu rridu aħna nħarsu lejn l-impatt tal-utenti aħħar kif ukoll l-investimenti l-investituri mhux biss l-intermedjarji. l dispożizzjonijiet dwar l-aċċess li dil-Parlament diġà s'ista' fuqhom fil-Emjer dawn huma biżejjed u għal l-istrumenti iva hemm qafas li permetti li jkun hemm l-interoperabilità, jiġifieri l-aċċess diġà se jkun hemmhekk dwar id-derivati mill-OTC u l-kummerċ hemmhekk diġà qiegħed frammentat is-CCPs se joffru aċċess mhux diskriminatorju. Il-swieq ta' derivati tal-OTCs li diġà huma frammentati m'għandhomx l-istess karatteristiċi u m'għandhomx l-istess saħħa sabiex dawna jikkawżawx fil-likwidità tas-suq pal pereżempju l-iskambju derivati. U dana iva se wasal tħalla l-iktar frammentazzjoni u likwidità fuq il-level ta' u l-applikazzjoni dwar l-iskambju ta' derivati il-dejn fil-order book ċentrali dan huwa importanti ħafna xi swieq regolatorji dawn jagħtu lill utenti tas-suq eh, mekkaniżmu eh, b'saħħtu sabiex ikunu jistgħu eh, jiġestjonaw l-exposures b'mod aħjar anke meta ikun ħafna turbulenza fi swieq kif rajna aħna fl-2008 fejn il-mudell ta' skambju dana kompla dana baqa' jaħdem u għalhekk rrid noqgħod attenti li ma naqsux l-istabilità fissu. Il-konsekwenza diretta tal-li jkollna ħafna CCPs għal kull prodott li għandna minħabba artiklu 29 ġifieri il-fermentazzjoni immedjata tal-likwidità. Għalhekk skambju rrid dana jaqsam kull order book fi ktieb differenti separati għal kull CCP li dan il ktieb huwa marbut magħhom u mbagħad il-fermentazzjoni ħad tkun multiplikata mill-numru ta' postijiet ta' kummerċ differenti, ġifieri iktar frammentazzjoni kompani. Iva forsi dina ħolma għal banek ta' investiment imma ħmar il-lejl għal persuni l-oħra. Sena laqaw kif diġa għattilkom il-kollega tijaj Sur Goebbels eh, vera ħelqan li jaħdem ma' Shadows kif ukoll ma' Fer Sur Vernd li jkomplu bin negozjati qabel ma' jisibu dawna kompromessi. Thank you very much. Uh, now uh, for Aldi Oli Schmidt. Għall-Aldi, Sur Oli Schmidt. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura Chair. se nipprova jiena inżom fil-qosor kemm jista' jkun għax jiena naħseb li l-argumenti diġà jienettom waqt l-aħħar laqa' tagħna. L-ewwel punt tiegħi jiena naħseb li r rapporter Sur Febe vera qed jaħdem b'mod tajjeb il-kompromessi dawna eh, qed jimxu ħarira l-NGOs u lobbyist diġà dawna qrawhom insomma tnassumi li dana seħħ u ma jimxu fid-direzzjoni tajba u naħseb li se nkunu nistgħu niksbu ftejm wiesa u naħseb li dina xi ħaġa ferm importanti taħt dawn iċ-ċirkustanzi importanti ħafna li f'din l-awla nilħu konsens wiesa u um, qed nara li eh, din ħaġa possibbli. Nixtieq eh, jiena ngħidhom dawn l-affarijiet. Mela dwar il-manifestazzjoni jiena membru tal-ACPU u eh, ehm, s-sena l-oħra kont iż-Zambja u intkom taf li Zambja Iva fost l-ifqar pajizi fl-Afrika tisfel huma bħalissa qed jesportaw il-prodotti agrikoli fir-reġun. Iġifieri hemm xaq ta' dawl u nista' ngħid jiena li l-iktar ħaġa importanti sabiex aħna nagħtu s-sigurità tal-ikel, is-sigurezza wkoll tal-ikel kif ukoll li jaħal prodotti agrikoli fl-Afrika eh, dawn l-affarijiet dawna qed joħolqu suq reġjonali u eh, l-Europa permezz tal-pak mandiċ tipperikola lil ehm, l dawn il-prodotti ġifiri hemm tama eh, fl-Afrika. Nixtieq jiena inqajjem sitt kwistjonijiet. Mela, l-OTFs, Jiena favur din il-kategorija dawn huma mixtieqa kif ukoll nista' ngħidlek li dawn huma importanti għal għall ekwitajiet ukoll. L-OTFs dawna iwasslu għal iktar kompetizzjoni u trasparenza għal strumenti kollha. L-OTFs joħol u livell in daqs u um, jgħal id-diskrepanzi fil-regolamenti kif smajna minant Marcus peress li dawna jikonfermaw mal-impenji tal-G20. Dawna wkoll permettu l-voice broker trading kif ukoll eh, ikatru l lazliet ta' min jinvesti u eh, u importanti li eh, ngħidhom dawn l-affarijiet. Qed nitkellmu dwar il-libertà tal u ukoll il-proibizzjoni fuq l-operaturi tal-OTFs li ma jużax il-kapital tiegħu stess, jiġifieri din kwestjoni sensittiva u uh, fl-opinjoni tiegħi qed uh, nkunu stresti u jista' jkun li mhux se nagħtu l-aħjar possibiltajiet lill klijenti għalhekk biex nagħlaq dan il-punt. Jiena favur xi tip ta' OTF u naf li Marcus qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex jipprova jsib kif l xew xi forma ħaj ikollha dil-OTF. Imma aħna se nkunu nistgħu naslu għal kompromess. Umbagħad dwar it trasparenza u eh, jiena naħseb li ovvjament eh, importanti ħafna li jkollna iktar trasparenza u trasparenza tajba fil-prodotti. Mela ħar darba jiena semmejt li itħassib tiegħi u jiena naħseb li kussu kol għalhekk li t trasparenza ta' qabel il-kummerċ mhux daqshekk faċli m'għandniex aħna niperikolaw is-swieq u l-possibilità li suq jaħdem b'mod tajjeb. Diġà aħna semmejna is-swieq dar l-obbligazzjonijiet eh, sovrani imma dwar il-proposti ta' kompromess jiena naħseb li se nkunu nistgħu naslu l-kompromess hemmhekk ukoll għalhekk m'għandix jiena bżonn intawwa la hawnhekk jew nelabora iktar imma qed nittama li se nkunu nistgħu naqblu qed inħares jiena lejn il-kollegi tiegħi hawnhekk fuq xelluk lemin eh, għax eh, dan xi ħaġa vera importanti u Marcus kemm il-darba qal li aħna ma nixxuqx li nintroduċu iktar problemi dwar il-swiq li għandhom xjaqsmu mal l-obbligazzjonijiet tal-gvern. Il-protezzjoni ta' min jinvesti l-ħarsin tagħhom hemmhekk iva qed nikkonsidra li nistgħu aħna naslu għal kunsens wiesa nappoġġa jiena il-proposta ta' Marcus li aħna niffukaw fuq prodotti speċifiċi għal klijenti ehm, speċifiċi u eh, inneku aħna il- E, pariri indipendenti. Importanti li konna bilanċ ta' pariri indipendenti bejn sensara u il-banek. U għawnek nistaw naraw u kol proposti li għandhom bazi tajba u li konna dawn pala pjattaforma li konna pala pjattaforma sussidarieta jew inti użajt kelm oħra e, ma nafx ħaġa bil-Ġermanis forsi um, din l-espressjoni ħarġet waqt um, film ta' Sean Connery. Tajpwis, jgħid il-kellim. Jena naħseb li ma nix eh, li għanna li nimetaw ruħna meta niġu biex niprojbixxu il-prodotti dwar il-kummerċ u il-kummerċ ta' frekwenzja olja. Iva, wara dawn id-diskussjonijiet fuq it-taxxa fuq tranzazzjonijiet eh, finanzjarji u l-kwistjonijiet involuti għandna bżonn aħna li jkollna xi ħaġa iktar sempliċi iva naqbel hawnhekk għax jiena naħseb li eh, l-FTT eh, bażikament Eh, mietet fuq livell politiku u mux ħassir realtà ġifiri forsi se jkollna bżonn aħna nintroduċu xi ħaġa oħra u eh, seta forsi elabra ftit iktar fuq dan il-punt f'dan it-test. Mm, imma jena naħseb li Marcus eh, irrit jiddefinixxi trading b'mod aħjar u uh, rridu aħna niddef namlu distinzjoni bejn l-algo trading u l-FTT u nappoġġa jiena l-proposta tiegħu għal proibizzjoni fuq l-aċċess eh, mingħajr filtri, ġifieri ma jiġix kontrollat minn qabel. U hawnhekk hemm kwistjoni oħra Nista' nkomplu niddiskutu din il-kwistjoni il mit millisekonda. sekonda Jekk jiena ħan proponi 600 jew 400 dil-ħaġa mm, ħataqblu magħha ma nafx jina. Jiena naħseb li Iva għanna bżon nintroduċu metodu ieħor u jiena rajt li kien hemm xi kollegi li tkellmu dwar ħames sekondi xi u skont l-esperti li jiena tkellimt magħhom ġifiret nitkellmu dwar kważi ek isu sentejn Eh, f'dak il-kuntest. Allura qed nitkellmu dwar perjodu vera twil differenza kbira ġifir għandna bżonn introduċu sistema oħra. Xi regoli speċifiċi għax jena naħseb li eh, dina problema eh, teknika, politika, naqbel l-aċċess għall-infrastruttura tas-suq nittama li eh, se nkunu nistaw aħna niksbu konsens wiesa hawnhekk dawn huma kwistjonijiet eh, vera sensittivi u għalhekk jiena qed inqajjem dawn il-kwistjonijiet jiena nappoġġa l-aċċess ġust u eh, miftuħ u importanti li ehm, mm, ma naħolqux konċertazzjoni tas riskju dwar ir-rifjuta dawn is-CCPs fi su Naħseb li l-kompetizzjoni b'saħħitha meħtieġa hawnhekk anke f'dan il-qasam u dwar il-lin konċentrazzjoni ta' su għal dawn id-derivati bekke il-postiet oħrajn ta' CCPs ikunu jistaw joperaw jkun hemm iktar għażla għal klijenti u iktar postiet ta' CCPs ikunu jistaw joffru servizzi tagħhom. U eh, dina u koll tagħmel parti mill-rapport ta' Mont ta' Sur Monti u dwar il-servizzi U mannix aħna nibdew billi nillimitaw l-affarijiet hawnhekk mill-bidunet f'dan il-kuntest. Umbagħad hemm element ieħor hawnhekk għandna bżonn aħna li ikun hemm iktar isim tar-riskju bejn is-CCPs għax eh, jekk le eh, se niltaqgħu ma' ħafna problemi. Se jkun hemm ħafna riskju. Umbagħad l-aħħar punt il-pajjiżi terzi. Jiena naħseb li nista' ngħid li naqbel ma' Marcus il-maġġoranza eh, nafu li l-Inglis mhux il-sin pajjiżna qed nitkellmu b'Inglis miksur u xistaw ngħidu x'inhi id-differenza bejn equivalence u reciprocity għalija reċiproċità dejjem tintuża bħala simbolu politiku għal l-ostakli kummerċjali L-interpretazzjoni bażikament tgħid li hekk tiegħi u għalhekk jiena favur li l-affarijiet ikunu indaqs. Ġifi għal dawk li jixtiequ jintroduċu r reċiproċità bekk jkun iktar diffiċli li jinvestu fl-Ewropa niftħu s-swieq eh, għal bqija tad-dinja jekk iva, jekk ir-reċiproċità ħadd fis-serek, mela jiena vera kontra u jiena naħseb li vera tkun xi ħaġa ħażina l dan il-kumitat li jiprova eh, jagħmel l-affarijiet iktar diffiċli għal pajjiżi terzi li jinvestu fl-Ewropa. Kull ma tridu taraw tħarsu lejn lil messiku palessa kulħadd qed iħares lejn l-Ewropa, l-Ewropa tgħid mhux tort tiegħi, mhux tortana naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna iktar għandna bżonn aħna li jkun hemm investiment flus xejn minn barra u għandna nirreflettu fuqhom dawn l-affarijiet. Nixtieq naqlaq billi ngħid li vera tarrabni l-mod kif eh, inti għet eh, twettaq r rwol tijak pala rapporter f'dan il-qasam vera sensittiv u aħna fil-grupp tal-għaldej se namlu l-almu sabiex nejnu li jinkiseb il-konsens il-kompromess u se nala għawax jena naf li jemxie xi kollegi li u jitkelmu fuq eh, din it-tema vera importanti. Xi kummenti addizzjonali peress li eh, kellna ħafna laqata delegazzjonijiet fil-grupp TI u eh, sabiex nippruvaw niksbu konsens. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa għal-grupp tal-ħodor Sven. Sven nimis. Iva, jiena u koll issa imħawat dwar ir-regoli għalix jiena eh, mux eh, soltu kont naħseb li eh, regoli jimxu skont id-daqs tal-grupp. Forse tistaw tiċċara għomli. Dizgur mux liktar ħaġa importanti l-ordni ta' kif nitkelmu għawnek Mela, l-ewel net anki minna ħatijaj, nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni eccellenti li kenna miegħu veru li kull darba li tlabna li l-taqaw mija kenti aċċettajt. Issa li l minn dan fuq il-kwistjonijiet kollha differenti jiena naħseb dan huwa l-ewwel kumment tiegħi. Jiena urrit dan il-fajl għaliex Pascal Konfan huwa Ministru għall izvilup u eh, jekk eh, nifhem il-politika Franċiża sew u eh, min, ma nifhimiex fil-fatt meta wieħed jara naqra deċiżjonijiet li ħadu dan l-aħħar ma jekk qed nifhem sew Pascal se jibqa' fil- se jibqa' ministru għal daqstant mhux se jibqa' membru ta' dan il-kumitat u dan ifisser li jiena kelli niret dan il-fajl komplikat uh, bel fejn u mit emenda fuqu u jekk wieħed jara l-ambitu wiesa tal-MIFID nistgħu naraw ukoll illi wieħed jista' jistaqsi jekk direttiva ta' dan it-tip ix utli bħala direttiva waħda daqshekk wiesa u kbira. Ġifiri dinja xi ħaġa illi rridu niddiskutuha u anke meta wieħed jara kemm għandna ftit żmien biex naslu għal kompromess fuq dawn il-kwistjonijiet hekk komplikati, uh, jurina illi forsi se jkun impossibbli għalina illi namlu dan qabel is-sajf. Napprezza dak li qal Marcus Weber li aħna se nippruvaw naslu għal konsensus imma dan m'għandux ikun eh, b'xi eh, effett negattiv mbagħad illi id-diskussjonijiet isiru ta' malajr il-punti huma importanti huma tekniċi fl-istess ħin u eh, kif eh, smajna ħafna drabi l-affarijiet isiru b'mod ħażin fuq livell tekniku imma l-intenzjoni eh, tkun tajba madana kollu xorta ir-riżultat ħari ikun l-oppost ta' dak mixtieq għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna kif nimxu minn hawn il qudiem Intqalu ħafna affarijiet diġa issa fuq il-kwistjoni tal-OTF, il-faċilitajiet organizzati tal-kummerċ. Aħna naqblu illi din il-faċilità il-ġdida li se tiddaħħal għandha tibqa' f'limiti stretti ħafna għal ehm, investituri li mhumiex professjonisti Ġifiri da jaqbel ħafna ma dak li suġġerixxa ir-rapporteur. Jiġifieri iva hemm lok għal dawn l-OTFs u jkun hemm periklu jekk dawn ir-regoli ma jeżistux illi fl-aħħar minn l-aħħar dawn se jwaslu għal iktar u u spazji li mhumiex regolati imma mill-banda l-oħra irridu naraw jekk approċċ wis liberali u li nippermettu illi da Eh, jintuża eh, b'mod spaljat hija xi ħaġa li aħna rridu neżaminawha iktar ġifieri bixxira li ndaħħlu ndaħlu din il-kategorija l-ġdida imma ir-regoli jridu jkunu stretti. Umbagħad hemm il-kwistjoni tad-derivati diġa hija biċċa xogħol kbira taħt emir biex wieħed jiddefinixxi d derivati standardizzati li nħossu li għandhom ikopru bżonnijiet kollha ta' kumpaniji li jridu jaslu għal kapital fuq meta ta' żmien twila u użi oħrajn ekonomiċi ta' derivati u aħna nħedġu l-investituri li jżguraw li l-obligi eh, ta' kommerċ taħt il-mifidi kopru da' kollu li huwa msemmi taħt emir u li ma jżidux kondizjonijiet addizzjonali li għandhom nejn ixxeklu dan kollu kif suġġerew għat ta' membri tal-Parlament Ewropew kif rajna propju mill-ICR u mill-grupp tal-ALDE. Rridu nżommu f'moħna mod partikolari li innuqqas tal-likwidità fi prodett mandux iwassal għal xi derogi mill-obligi tal-kummerċ il-għan u għal inħolqu likwidità għal ġejjeni. Issa, jekk ikun hemm prodott standardizzat barra mill-emir, Eh, ikun disponibbli fuq eh, pjattaforma standard, għandu jkun hemm obbligu wkoll li dan il-prodott jiġi kummerċ eh, jiġi innegozjat Għana biex aħna nilħqu l-għanijiet tal-G20 fil-kummerċ tad derivati aħna ressaqna emendi biex nizguraw illi l-ezma tifissa miri għal kull klassi ta' assi għal proġetti mis-swiq tal-OTC għal pjattaformi eh, tal- ehm, tal-kummerċ li jkunu irregolati. Aħna nilqaw l-emendi illi prezentaw il-kollegi mill-SD, uh, eh, Silvi Gular, uh, eh, Signora Petikajnen, bil-ħsieb illi ikonna definizjoni skont dan li għadni kifat. Issa nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi. Aħna naqblu mal-appoġġ illi ħa l-approċ li ħa il-rapporter illi indaħlu prodotti ta' klassi differenti li forsi ma jkunux adattati għal beħ bl-imnut u ma jajwaslux valur miżjut l-konsumaturi. Għalek għandu jkunem il-possibilita illi ikonna seta ta' intervent proattiv għal lezma li l-in minn dan F'dan il-qasam aħna naraw li hemm kwistjonijiet importanti għal konsumaturi u għal persuni illi huma klijenti bl-imnut u li jixir ilhom li jkunu imħarsa. L-ewwel dak li jingħata bħala parir uh, mhux propju eh, parir kif nifmuh is-soltu, uh, dak li jagħti l-parir Eh, ikun maġembek imma f'dawn is-sitwazzjonijiet ħafna drabi il-proċess huwa proċess ta' beħ u dak li huwa beħ għandu jissejjaħ beħ u mhux pariri għalek aħna nilqaw ukoll l-emendi li ġew proposti mill-Sur Kamal u Swinburne li jirrigwardaw l-inklużjoni ta' definizzjoni ta' servizzi bbażati fuq l-assigurazzjoni Eh, dan għandhom nejn jagħmilha iktar faċli għal konsumaturi biex eh, jipparagunaw il-prodotti differenti. Res u emendi oħrajn ukoll illi l-inna joġbuna li wieħed jikxef l-ispejjeż ta' investiment li jaqbel ħafna mal-proposta tagħna. Aħna naħsbu li l-proibizzjoni fuq l-inducements għal pariri indipendenti ikopru biss parti żgħira mill-problema Dak li proponiet il-Kommissjoni skont l-esperjenza tar-Renju Unit tħalli bla ebda bidla l-ikbar spazju għal eh, klienti bl-imnut, ġifiri fil-banek. U għalek li wieħed jiprojbixxi eh, il-pariri indipendenti joħloq riskju li titħalla barra il-kelma indipendenti u l-affarijiet ikomplu bħalma kienu qabel. Eh, għandu mnejn u ukoll illi eh, jibat jibgħat iktar negozju lejn il-banek, lejn il-gruppi u għaldaqstant daqstant hekk innaqqas il-kompetizzjoni u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw binqas trasparenzi, inqas konflitti ta' interessi imma iktar konċentrazzjoni. Għalhekk aħna nissuġġerixxu li dawn l-inducements illi ikunu Eh, inataw lil dawk li għatu l-pariri rridu jitħalsu lil konsumaturi biex ma jkunx hemm eh, il-konflitt ta' interessi eh, li wieħed jagħti parir fuq A fuq prodott A jew prodott B sempliċement għax wieħed ikollu iktar inċentivi, iktar inducements. Issa li l minn din il-biża ta' il-konsulenti indipendenti biex nifinanzjaw Eh, pariri iktar ġusti, iktar ekwi. Aħna ma naqblux ma l-emendi li u biex eh, niprojbixxu lill-istati membri milli jieħdu approċ iktar proattiv biex jiprojbixxu l-inducements għal il-konsulenti indipendenti. Daka jitqis bħala l-Ewropa li tkun edha tiħu pożizzjoni kontra l-istati membri li għandhom regoli li morru li l-in minn dawk tagħha. Joġbuna u koll emendi li res u ħafna kollegi minn gruppi differenti biex indaħlu iktar testijiet ta' adattabilità fl-artiklu 24 nisħa u koll li aħna għanna dubji serji illi huwa ġustifikat illi aħna nħallu barra l-usits mill-ambitu ta' regoli tal-mifid. Aħna naħsbu li anke l-kummerċ fil-usits u l-loti ta' pariri fuq il-usits għandu jaqa eh, taħt il- eh, dak li huwa rilevanti għal protezzjoni tal-konsumaturi nala billi nikkumenta eh, nikkommenta dwar ir-raġuni għal din id-dimostrazzjoni ikolli ngħid illi fil eh, dakolli li n-organizza fil ġermania fuq is-swieq finanzjarju ħadd ma eh, m'hemm xejn li jolqot in-nies iktar mill-effett tal ispekulazzjoni fuq il-prodotti tal-ikel. Din hija xi ħaġa li ħafna jqisuha bħala kwistjoni essenzjalment morali u għalhekk iridu noqogħdu attenti ħafna kif niġġudikaw l-intervent pubbliku fuq dan il-punt. Forsi mhux kulħadd jifhem id-dettalji tal-proposti kollha u tal-artikli kollha, imma kif qalet Ali McCarthy, Hawnhekk fuq dan il-punt hemm l-organizzazzjonijiet kbar għall-iżvilupp dawk marbutin mal eh, knejjes, Otfol Divelt, Welt, eh, Miserje u affarijiet oħrajn Oxfam huma mħazbin ħafna u qegħdin għajnejhom fuqna. Għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna li ma niġġudikawx ħażin kull forma ta' attività pubblika Naħseb anki id-demokrazija tiflaħ illi tkun interrotta għal ftit sekondi anki f'din il-plenarja. Naħseb meta mqabla ma' rizorsi illi jintużaw għal dawk il-lobbies li għam għal liħ, anki aħna hawnhekk fuq dan il-fajl qed naħdmu fuq id-demokrazija tiflaħ illi tistenna u tisma' għal ftit sekondi. Lemmi naraw ta' kuljum kif il-medja il tkun influenzata minn messaġġi mawġa eh, fuq l-spekulazzjoni u affarijiet bħal dawn, jiġifieri nerġa' ngħidilkom irridu noqogħdu attenti ħafna u rridu anke nirringrazzjaw lil dawk illi qegħdin iħarsu lejna bajn kritika u, u, u jsegwu b'attenzjoni dak li qed nagħmlu aħna hawnhekk nieqaf hawnhekk u jiena nistenna bil-ħerqa li nikkopera fuq dawn il-punti mal-kollegi kollha. Grazzi ħafna għall grupp tal-ICR K. Grazzi, Signora President. Nibda billi nirringrazzja l rapporter għal progress li jagħmel fuq dossier daqshekk kbir, irnexxielu jagħmel progress sostanzjali fuq ħafna mill-punti u eh, peress li ħafna minnkom tafu x'naħseb jiena fuq kwistjonijiet ta' infrastruttura tas-suq, aħna eh, jiena nixtieq nikkonċentra fuq tliet punti. Il-koll għandhom x'jaqsmu mal-kompetizzjoni l-ewwel l-aċċess u mbagħad diskussjoni fuq is-swieq tal-SMEs u t tielet ir-reġims tal-pajjiżi terzi Issa, il-mifid oriġinarji wieħed mill-għanijiet ewlenin tiegħu kienet illi ikkabbar il-kompetizzjoni fis swieq finanzjarji tal-ekwità billi joħloq infrastruttura fis-suq eh, Ewropew u jneħħi u jeħles mir-regoli ta' konċentrazzjoni. Aħna diġà biddinna l-ambjent tal-kummerċ mill-mifid wieħed Issa rridu niskuraw li l-istess għannijiet pozittivi ta' kompetizzjoni jitħlu fil-mifid tnejn meta aħna nestenduh dan biex inkopru infrastruttura ta' wara l-kommerċ u l-ambjent għal dak li mhux ekwità. Jina ressaqt għandi ftit emendi għall-artikli 28, 29 u 30 tat test tal-Kummissjoni għaliex nemmen illi il-Kummissjoni għamlet sew illi tuża dan il-forma ta' regolament biex ikun toħloq viżjoni għal su iktar kompetittiv jekk aħna rnexxinna nikdbu leġislazzjoni fuq l-istruttura tas-suq tal-awditjar jew il-qasam tal-aġenziji tan-notazzjoni 20 sena ilu forsi eh, l-lum ma nkunux qegħdin niffaċċaw il-problemi li qed niffaċċaw li hemm ftit ehm, atturi li huma dominanti. Issa il-grupp tal-SND qegħdin immexxu dan id-dibattitu fuq kif inneħħu din id-dominanza tas-suq Jiena personalment ma nistax nifhem għalfejn qegħdin irresqu emendi biex ħassru dawn it-tlet artikli li hemm fil-mifid biex jiżguraw illi jkun hemm pajzaġġ iktar kompetittiv fil-ġejjeni. Id-diskussjoni fuq dawn il-pajjiżi eh, dawn il-champions Ewropej, is-swieq globali huma globali. Aħna rridu illi nkunu kompetittivi, l-istituzzjonijiet tagħna jsiru iktar kompetittivi, jsiru l-aħjar u eh, Kif probabilment fimtu jena naqbel illi għanna jkonna aċċess miftuħ minar diskriminazzjoni eh, anki għal dik l-infrastruttura ta' wara il-kummerċ u dina eh, din l-ħaġa ja għanna nil-qawa bħala għan kompetittiv għal istituzzjonijiet kollha issa dwar il-swiq ta' tkabbir l smis jiena ma prezentajċ emendi fuq l-artiklu 35 kif ippreżentatu l-Kommissjoni għaliex nemmen il-test tagħhom kien pass tajjeb fi direzzjoni tajba l-accettazzjoni ta' klassi differenti u separati ta' assi bħala meqjus bħala l-SMEs Growth Market għandu wasal għal kultura Ewropea li tkun iktar bilanċjata. It-twaqif ta' dan is-suq favur l-SMI se jippermetti l-leġislativi, proposti leġislativi li applikaw għal trattament separat, per eżempju nistaw identifikawhom taħt id-direttiva taħt trasparenza ta' prospektivu tal- liġi dwar is-sigurtajiet u l-istati membri jistgħu jibdew li imorru kontra it-trattament tat-taxxa u se jkun hemm ukoll tax breaks għall-investituri jekk stat membru irrid iħeġġeġ it-kabbir ekonomiku permezz ta' dan is-settur. Imma biex dan jaħdem ma ma tkun kategorija vojta u għalhekk id-definizzjoni tkun tajba biex il-kumpaniji jkunu jistgħu jikbru malajr u jkomplu jużaw il-kategorija sakemm isiru kumpaniji maturi u jkunu jistgħu mbagħad eh, jiġu kwotati fis-suq fiswi ewlenin il-proposta fl-artiklu 4 paragrafu 2.12 edin jipruvaw jiddefinixxu um, ehm, definizjoni standard għall-SMI e u forsi edin jihdu id-definizjoni li tinsab fl-għajnuna eh, mill-istat imma forsi Uh, l-ideja ma, ma tirrendix l-ideja ta' SMEs Growth Market fejn il-kumpaniji jkunu b'saħħithom u jikbru f'medda ta' żmien qasira Għalli jina nħedġiġkom li tazlu definizjoni illi tinklużi l-kapitalizzazzjoni ta' swieq u mux biss il-fatturat u numru ta' uh, impiegati. Naf li il-rapporter jaqbel fil-prinċipju li din il-kategorija irridu nizviluppawa u nittama li konna naslu għal kompromess li dan il-grupp jipermettilom jimxi il-qoddim u jizviluppa issa dwar kwistjonijiet għal pajjiżi terzi kif għal il-rapporter nifsu u s-sur xmietz ukoll aħna ma rridux il iswie Ewropej ikunu mxekla jew ikunu xi tip ta' eh, xkiel għall investituri laqas ma rridu illi nxeklu il-flussi tal-kapital u minflok ma nfittxu reċiproċità għanna illi naslu għal ekwivalenza effettiva il mifidu l-mifir u ma dossiers wissajn ħafna tal-infrastruttura u biex aħna nfittxu ekwivalenza kullimkien ma jidu li xilli huwa meħtieġ. Issa hemm l-impenji tal-G20 u kol mod partikolari għad-derivati dan irridu nqisu mod partikolari. U meta wieħed iqis il-kommenti ta' Sur Gensler, eh, fuq l ekstraterritorialità meta tkellem mal istitut tal- Eh, l-istitut tal-bank nis fil-banek hemm bżonn li jkun hemm regolamenti komparabbli f'ġurisdizzjonijiet oħrajn ukoll. Aħna nixtiequ ukoll nitolbu li rapporteru li shadows biex jappoġġaw l-emendi tagħna biex jagħtu priorità li dawk il-pajjiżi l-iktar importanti li huma msieħba tagħna sabiex ikun hemm supervizjoni taswiq swieq l-iktar wisajn u l-parteċipanti tas-swieq tagħhom ma nimmirawx għal dawk li huma l-iktar faċli. Jiena nieqaf hawnhekk imma rrid ngħid ukoll li r-rapporter għamel progress enormi, kellna dialogu kostruttiv ħafna u niskanta kemm hemm konsensus fuq dossier daqshekk wiesa il-kalendarju illi stabbilixxa u naħseb illi nistgħu nirrispettaw ħalli x'għamilna ħafna ħafna progress issa u hemm ftehim politiku wiesa' naħseb illi e, differenzi illi għadhom hemm maħniex se nsolvuhom għaliex huma fondamentali u jiġifieri il-żmien li konna mhux taqshekk mhux se jagħmel differenza. Jiena nista' nappoġġa il-għan ta' rapporter illi kemm jista' jkun dana um, inlestuħ qabel is-sajf jekk naħdmu flimkien naħseb jirnexxilna. Thank you very much uh, now for... Grazie ħafna, tajt il-President, issa fissam għu Jorgen. Nik jozba. Iva, grazie President. L-għanet, nishtiq nir-ingrazzja l-Markus Weber. Naħseb li l-attitudni tijaw hija waħda miftuħa, ġusta, fil-proċeduri kollha tiegħu u anke fil-kontenut tar-rapport naħseb li hemm ħafna affarijiet li nistgħu niddiskutu flimkien. Naf li dejjem ikun hemm pressjoni minn lobbyists u dan ma nistgħux nixħduh. Kentejn dwar il-nis mill-NGO li kienu għaw iktar kmini, dak li għal sfen naħseb li huwa ġust, hija kwistjoni taħraq fil-Ġermanja. U il-kwistjoni ta' spekulazzjoni tal-ikel ġi diskussa bil-bosta fil-mezzi ta' xandir. U hija kwistjoni ta' għajxin għall-aċċess għall-ikel mingħajr l-ikel dak li jkun ma jistax jgħix. Hija kwistjoni fundamentali u għalhekk hemm il-kwistjoni tal-aċċess għall-ikel bi prezz raġonevoli li wieħed jista' jifilħu għall-but ta' kulħadd u forsi forse miex daqseg kwistjoni drammatika daqshekk għal min jiex fl ewropa iżda l-kwistjoni tal-prezzijiet tal ikel ikollha impattiva fuq il-kwalità tajxin ta' ċertu ċittadini. Irridu nħdu l-affari bis-serjetà l-NGOs tal-Knisja, il-President tal-Knisja Evangelika Protestanta fil-Ġermanja tkellem fil-beraħ u qal l-elezzjonijiet irridu jittieħdu f'din id-direzzjoni. Nixtieq nisħaq dan għaliex hija kwistjoni importanti u jekk il-pubbliku in ġenerali qed jieħu interess fuq dak li qed jiġi diskuss hawnhekk, allura naħseb li għandna nilqgħu dan. Ħafna milli nitkellmu hawnhekk fuqu sempliċement mhux qed jiġi diskuss mill-pubbliku u ħafna żgħażagħ li għandhom ideali u li jridu jtejbu d-dinja um, hija xaċa tajba di naħseb li dawn iż-żgħażagħ jridu jkunu involuti u jisemmaw leħenom anki jekk forsi ma jkollhomx it-tarif kollu disponibbli jew il-bażi kollha ta' tarif disponibbli. Forsi mhux daqshekk ħażina bħalma jagħmlu ċertu lobbyists, Naf li meta jkollok flus ħieħ ta' emails hija kwistjoni skabruża u ta' pis imma rridu nkampaw b'dawn l-affarijiet mhix qed nattakkak imma naħseb li hija kontribut għal dibattitu importanti. Fuq il- Position limits għal materja prima, l prodotti bażiċi, naħseb li rridu regoli stretti, ħafna. Mhix kwistjoni li nimbuttaw idea partikolari waħda għanna l-mira li naqsu l-spekulazzjoni fl-ikel, regolamentazzjoni stretta u jekk din nistgħu niksbuha u hemm mekkaniżmi oħrajn jiena lest nilqaħħom. Dan huwa l-punt tad diskussjoni tagħna fl-opinjoni tiegħi jridu nilħqu qbil propju fuq l-aqwa strumenti biex niksbu l-anijiet tagħna. U naħseb li neħtieġu nkunu ċari x'inhuma l-anijiet tagħna u għalhekk li limitaw l-spekulazzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Ma nistawx naħarbu minna din il-kwistjoni għalhekk fuq mhix kwistjoni biss tal an iżda hija kwistjoni ta' kif huwa l-aħjar mod biex niksbu dan l Trasparenza hija aspetti ieħor li aħna nħossu li hija importanti. Id-data tal-kummerċ tiġi ehm, tabulata u tkun disponibbli wkoll u fuq il-protezzjoni tal-konsumatur hemmhekk ikun importanti għalina mhux biss li jkollna limitazzjoni fuq il-commissions li jingħataw u fuq l-inducements iżda importanti wkoll li rridu li jkollna definizzjoni ċara dwar il-konsulenzi indipendenti, il-konsulenti indipendenti. Għal daqstant ikun nistgħu nipproteġu lill-ċittadini. Bħalma Markus kienet jgħid hemm modelli differenti li jeżistu u għalhekk irid ikollna koeżistenza paċifika, ġusta bejn dawn il-modelli differenti. Fuq il-projbizzjoni naqbel ma dak li qal Markus Ferber waħda minn dawn il-laqat li kellna dan l-aħħar qajjim dan il-punt jekk ikollok awtorizzazzjonijiet minn qabel, allura inti qed tilleġittamizza kollox u dan mhux il-punt hawnhekk għalhekk naqbel ma' Markus. Iżda naħseb li din tkun qed tibdel id-direzzjoni għal kollox, ma nafx jekk sew jistax ikonna proibizzjoni ex ante. Ma naħsibx li jista' jkollna approvazzjoni li tistiġilla l-kwistjoni darba l-dejjem, naħseb impossibbli nimplementaw ideja bħal di, u għalhekk irridu naraw kif nistgħu niżguraw li nibqgħu nimxu fid-direzzjoni tajba. L-awtorizzazzjoni. Naħseb li din tfetx numru ta' problemi għalina. Punt ieħor l-HFTs, il-kummerċ fuq frekwenza għolja. Hemm kwistjoni fundamentali, mistoqsija fundamentali nixtieq nagħmel x'inhu għall-għan tal-HFT. Hija impossibbli teknikament hija possibbli teknikament imma xut li ta' għandha. U tlidin għandna l-computers iżda jekk aħna u favur jew le dan l-użu ta' teknoloġija tal-computer hija kwistjoni oħra kompletament. nix nitilfu l-lan minn qudiem għajnejna għandna l-HFTs Rridu naraw eh, jekk ser ikonna periodi itwal ta' zamma ta' dawn il-tip ta' kummerċ, forsi dan ikun iktar ambizzjuż. Ma rridu naraw, naħseb li lan huwa li realment nevitaw li jkun hemm abbuż f'dan is-settur tal-kummerċ u li tassew innaqsu dan l-abbuż dan din il-parti tas settur nżommu kemm jista' jkun fuq livell minimu. Mingħajr il-parteċipanti tas-suq l-HFT huwa għaxar darbit aktar bħala żieda ta' volum ta' kummerċ kollox ma kollox. U għalhekk jiena jidhirli li hemm ħtieġa fondamentali sabiex ikun hemm xi forma ta' struttura, forsi naqblu fuq għan aħħari u mbagħad niddiskutu kif ħanaslu hemmhekk għal dan l-għan. Hemm dibattiti li diġà kellna propju f'dan il-kumitat jiena kelli sensazzjoni li donnu l-HFT kienet xi ħaġa problematika. Da kollox minn ħatija issa. Il-President, grazzi ħafna. Għandi sitt kellima fuq l-lista tiegħi sissa. Għaw xi ħadd ieħor fuq il-lista għandi Peter Seaman, Baltz, Luling, Klintz, McCarthy, u istess fisem Goebbels u jena stess. ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Xejru l-għamlu l-sinjal? Tajab wis, mela nimxu kif semmejtilkom, nibda bik Peter. Grazzi, senjura President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-rapporter għall preżentazzjoni tiegħu llum. Nixtieq ukoll nwieġeb għal wieħed mill-kummenti li waqajjem u nixtieq ukoll inżid ma' dak li qalu l-kollegi is-Sur Gigold speċjalment u s-Sur Klute. Fuq il-konsulenzi finanzjarji indipendenti din importanti ferm. Din it-tip ta' konsulenza hija xi ħaġa li qiegħda hemm u minħabba diffikultajiet kuntrattwali ħafna fornituri ma jistgħux joffru. U għalhekk naħseb li importanti li meta ngħidu parir konsulenza indipendenti irridu niżguraw li dak li inti tirċievi hija konsulenza indipendenti tas-sow. E nevitaw li niftemu ħażina hawnhekk. mhux qed ngħid li rridu ikollna definizzjoni aktar konkreta bil-fors li qed nitkellem dwaru huwa li sempliċement niżguraw li daw kollha li jsejħu lilhom infushom bħala indipendenti tassew imbagħad ikunu indipendenti. Emenda 735 titkellem dwar il-konsulenza indipendenti u l-konsulenti indipendenti, klassifikazzjoni tagħhom hemmhekk trid ir-riċerka dettaljata fis-swieq fuq dawn l-affarijiet u dan imur lil hinn mill-proposta tal-Kummissjoni. Fejn il-prodotti finanzjarji importanti ħafna minnhom iridu jiġu evalwati L-antijaj huwa li niżgura li l-konsulenzi tas ikunu indipendenti li l-in mill-inċentivi u inducements li jitħallsu jrid ikun hemm miżuri addizzjonali li jiżguraw li tassew ikun hemm indipendenza. Il-Kummissjoni tħalli barra ċertu pagamenti mill-proposta tagħha u għalhekk dawk li għandhom rabtiet sfiqa fir-rigward eh, dokumenti jew ċertu bonds irridu jiġu senjalati hawnhekk. L-aħħar punt ma naħsibx li biżejjed li sempliċement niprovdu l-klijenti b'tarif ċar fir rigward il-pagamenti ta' partijiet terzi lill konsulenti Jiena rrid niżgura li dak li kuna indipendenti ma tkunx xi ħaġa firħa, tista' tkun xi ħaġa li qiegħda btipa żgħirament tista' tinqara minnaħat tal-klijenti u għalhekk irridu għodu attenti x'dawn l-affarijiet eżisti u rridu nindirizzawhom. Eckhart. Grazzi, Signora President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter għax xogħol eċċellenti tiegħu sissa. Jien ukoll kelli il-pjaċir li niġi attakkat minn ehm, personal ta' televizjoni mhux fi Strasburgu imma anke fej dari biex jistaqsuli sensiela ta' domandi fuq il-konsulenti indipendenti. Għal grazzja talla l-leġizlazzjoni qed tiġi abbozzata minn parlamentari fil-parlament u mhix minn ġurnalisti u naħseb li din hija xi ħaġa li ħankompli niddefendi bħala membru tal-parlament. Issa nifoka fuq kwistjoni partikolari li semmit illum marbuta mal-kwistjoni tal-konsulenzi indipendenti u l-inducements li jitħallsu li jitħallsulhom. Irridu nżguraw li ikunem hemm l-ola livell ta' trasparenza sabiex bekk il-klijenti ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-iktar tarif mill-aqwa tarif disponibbli meta jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom. Ħafna drabi il-klijenti laqas ikunu konxi dwar l-inducements li qed ikun hemm fis-seħħ u għalhekk din hija xi ħaġa li aħna ma naċċettawx. Naħseb li l-approċċ ta' rapporter miexi fid-direzzjoni tajba propju fuq dan. Iż-żewġ sistemi iva jridu jeżistu flimkien il-sistemi tnejn li huma huma leġittimi fir rigward il-konsulenzi indipendenti u dawk bbażati fuq il-Kummissjoni bil-Commission eh, din hija tajba imma rridu naraw kif ħansibu mod biex nagħmlu regolamentazzjoni għaż-żewġ sistemi. Li wieħed jeqleb mill-lejla nar minn sistema għall-oħra ma tkunx fattibli tħalli biżet ħin biex din it-tranzizzjoni seħ. U għalhekk jekk natu ħarsa lejn il-prodotti li jeżistu u lejn l-ambjent li hemm fir-rigward swieq bħalissa ma tantx ikun hemm wisq li jkunu soġġetti għal 100% konsulenza indipendenti. Il-miżata il-konsulenza li tu tkun ħalsa b'miżata edem ingranata fis-sistema u għalhekk naħseb tanta saret parti mis-sistema li naħseb li l-approċċ tagħna ikun ġust li nieħdu din is-sistema bħala ovvja. Il-klijenti u l-aġenti tas-suq jistgħu jibbenefikaw minn din. Issa fir-rigward il-konsulenza l-oħra dan mhux biżejjed. Dawn huma punti li jridu jiġu ċarati u rridu nerġgħu nagħmluhom għal darb'oħra. U nixtieq intenni dak li qalu l kollegi qabli uħut minnhom minn tal-inqas li fuq il-kwistjoni tal-spekulazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel u l-prodotti bażiċi, l prezzijiet tagħhom. Din mhix kwistjoni li għandna nagħtu ħarsa fid-dettall fiha f'dan id-dokument. U rridu attenti li ma direzzjoni ser nieħdu. Lajxin jew l-kwalità tal-lajxin ta' ħafna nies jiddependu propju fuq dawn id-deċiżjonijiet tagħna. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna tajt il-President Astrid. Dank, fuq President, ich möchte Grazzi. Signora President. L-għanet nishtiq nitkellem bħala kwestur pala mm, kummenti li rċevit minnant Klute f'din l-invażjoni violenti fil-laqatana. Huma kontra spekulazzjoni tal-ikel iżda ħadd m'għandu dritt li jaqbatu jidħol hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif ġipu laħaq. Aħna għandna regoli hawnhekk u dak li jkun għandu ħafna modi kif jesprimi t tħassib tiegħu. Meta jkun hemm ħtieġa għal azzjoni, allura naħseb li hemm huwa ċar li rridu niżguraw li s-sistemi ta' sigurtà tagħna ma jiġux miksura hawnhekk. Kif ħan iddefendu ruħna minn dawn il-żgħażagħ violenti? Jiena ħan il-menta biex niżgura li nitkellem ma' servizzi ta' sigurtà hija kwistjoni li għandna nindirizzaw u rridu niżguraw ukoll li s-sikurezza tagħna tiġi garantita u ma narawx affarijiet bħal dawn jerġgħu jirrepetu ruhom li huma sempliċement ksur ta' sigurtà. Emmin min jista' jmur oltre minn dak li diġà sar hawnhekk. U għalhekk servizzi ta' sigurtà tagħna jridu jkunu mamra biżejjed biex ikunu jistgħu jindirizzaw dawn l-affarijiet. Sur Gigold, Sinjura Lunin, għandi eh, mistoqsija għalik, dawn in-nies ma kinux violenti, kieku kienu violenti iwa kienu kienu jkunu punta tħassib. Imma fejn hija l-vjolenza hawnhekk f'dan il-każ? Ma kontx meddet fl-opinjoni tiegħi, għamlu ksur tar-regoli tagħna dan huwa ċar, imma violenza? Le, ma naħsibx li kienet violenza. Naħseb violenza hija meta xi ħadd imut minħabba spekulazzjoni ta' prezzijiet li jżidu l-prezzijiet tal-ikel fejn ikun hemm drittijiet tal-bniedem li jkunu imkazbra. Dik ma kienx violenti, sinjura Lulling. Sinjura Lulling. Le, violenza ħadu l-kamra tagħna l-awla tagħna bħala ostaġġ. U rrifjutaw li jitilqu mill-kamra wkoll. Forse ma kontx ħares imma jiena rajt x'ġara. Dawn in-nies kienu violenti. Il-President interrompi. Dass unsere Regeln beachtet werden. Naħseb li l-importanza hija li hawnhekk li r-regoli tagħna jirdu jiġu rispettati. Ma nistgħux nippermettu la violenza minn naħa tagħna laqqas mill-personal tagħna. U għal irridu naraw min huma dawn in-nies u naraw li nindirizzaw din il-kwistjoni. Il-President, mux ħanqodu namlu dibattu tawnek fuq l-invażjoni li seħħet tawnek, tajt il-President, għandi nis li jem li jishtiqu jitkelmu, fadal ħin, wara li nitkelmu fuq il-mifid nistaw diskutu din il-kwistjoni, imma mux ser ikolli iktar diskussjonijiet fuq l-avvenimenti li seħħu iktar kmini. Jima tanċina ċittata fuq din is-sitwazzjoni, daqsek, imma naħseb li hija xi ħaġa eh, taħasra li, li seħħet xi ħaġa bħal din ta' defamazzjoni ta' membri ta' dan ta' dan il-kumitat li ħadmu fuq dan fuq din il-dokument bħali. Nistgħu nkomplu, signora Luling. Ja, ich hab ja, ich hab die Debatte ja. Klim lil mikrofonu und ich wollte Kompli Signora Lalink, ma staqs nibda Tu kol ma staqt namel huwa nsemmi kummenti u namel najt li għanna regoli għonek. Insomma, nibda billi nifraħ l-rapporter sur Markus Verber għal xogħol tiegħu iżda nixtieq nqajjem numru ta' punti. L-ewwel nett il-kumplessità tal-prodotti hija kwistjoni li ilha Emmek kienet kwistjoni anke għal dawk li resqu emendi, naħseb il-kunċett ta' riskju għal dawn il-prodotti mhix neċessarjament marbuta mal-kunċett ta' kumplessità. Speċjalment meta nitkellmu dwar id-derivati. F'ħafna każijiet dawn huma l-inqas prodotti riskjużi li hemm fis-suq naħseb li dak li għandek bżonn huwa li l-investituri bl-imnut jirċievu l-informazzjoni neċessarja biex ikunu jistgħu jifhmu l-prodott li tinvestu fih. Għalhekk, ma naħsibx li l-kunċett ta' kumplessità hija xi ħaġa daqshekk tajnuna. Issa, l-kwistjoni tal-inducements. Jina nixtieq ngħid li nixtieq nifraħ lir rapporter għall approċċ tiegħu hawnhekk li żid it trasparenza għall-investituri. Tiżgura li L-informazzjoni tkun faċli li wieħed jista' jkollu aċċess għaliha u ma naħsibx li jkunu mifnija b'wis informazzjoni żejda, naħseb li hija l-aqwa approċċ aħjar milli naqbdu u ngħidu li ħanamlu projbizzjoni fuq il-commissions li nataw. Għax inkella nkun qed niskludu l-investituri bl-imnut mis-suq. Markus propju nixtieq nifraħlek għal darbohra għall-approċċ li inti ħadd. Fuq Natturi sistemiċi irridu nqisu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti ta' klijenti. Irridu niżguraw li ikonna livell aħjar ta' trasparenza. Għalhekk il-kummerċ minn qabel trasparenza għan non equities u rridu nsaħħu wkoll il-kummerċ kemm ta' qabel kif ukoll ta' wara. Fuq is-CCPs, il-kontrapartijiet ċentrali, qed nitkellmu dwar li nibdlu l-kriterji għall-aċċess ta' dawn il-kontrapartijiet ċentrali, speċjalment fir-rigward id-derivati. Naħseb li huwa importanti li rridu niżguraw li ma jkollniex wis CCPs jaħdmu fuq l-istess pjattaforma x'inkella nkunu tinżidu l-livell ta' riskju għalek għandi numru ta' mistoqsijiet fuq dan iżda nirringrazzja l darboħra lil Markus għall approċ tiegħu, nirringrazzjah għal mod ta' kif indirizza l-emendi. Għanna bosta emendi xinħabtu wiċna maħħom u għalek jina ċert li jirnexxilu jikseb ehm, kompromessi importanti. Grazzi. Grazzi ħafna, Wolf. Grazzi eh, ħafna. Iva, naf li l-ħinet jafas ma xtaqt namel ftit kommenti. Ir-regolament u direttiva huma importanti sabiex aħna naċċertaw li fil-futur ikollna regoli uniċi. Imma ovvjament ma nafux se jiġri fi żona ora se tiġi hemmhekk. U David Cameron f'Deċembru diġa semma li eh, jixtieq l-opt-out sal-Londra jekk huwa possibbli. Jiġifieri m'hemmx garanziji li se jkollna regoli għall-Ewropa kollha. Għalhekk eh, rridu aħna nħarsu eh, lejn dan il-regolament iva imma fil-kuntest it-tajjeb. Il-Kumitat ITRE ressa emendi emenda tajba ma naħsibx li huwa possibbli li jkollok eċċezzjoni għall bank billi inti twaqqaf sussidjarji tal-komodajiet ġifiri għandna aħna noħarġu bi mezzi differenti ta' kif nistgħu nipperfenju dan. Nappoġġa r rapporter ukoll u nappoġġa s-sur Belz dwar it-tnaqqis Rrit ikun hemm ukoll kxif tal-flussi kollha mill-Kummissjoni dan huwa proċess diffiċli għax aħna nafu li l-banek huma vera intelligenti u ma jgħidux kif qed jitħallsu il- il-kumitati tagħhom e- e- il-banek ma jgħidux kemm qed iħallsu il eh, commissions anzi iħobbu huma u di jaħbu dawn il-ħlasijiet dwar il-mifit u il-usage komplessi dawk li mhumiex komplessi imma dawn għandhom jaqgħu taħt id-direttiva tal-usage imma mhux hawnhekk dwar il-kwistjonijiet li għandhom xi jaqsmu għal pajjiżi terzi. Jiena favur approċċ liberali mhux bħal Silvi. Għanna bżonn aħna li konna standards minimi għal konsumaturi tal-beħi bl-imnut imma dwar il-konsumaturi standard eh, dawn ehm, għandhomx bil-forsi waqfu s-sussidjarji li standards dwar eh, il-konsumaturi tal-beħi bl-imnut ma nasibx li għanna niprojbixxu dawn il-prodotti stal konsumatur li jiddeċiedi jekk jixtieq jagħmel jixxi dawn jew le mbagħad dwar l-HFT ma nafx eh, dan huwa suġġett wissi komplikat għalija ma nafx eh, differenza bejn ħames eh, sekonda ħames mit mill sekonda ħames sekondi ma nafx jiena ma nistax jiena nifhem dawn il-kunċetti, l-spekulazzjoni fuq l-ikel, naħseb li l kollegi Iva għandhom bżonn jaħdmu fuq din il-kwistjoni, imma r rekkomandazzjoni tiegħi li nalqu d-debattitu għawnek jena naħseb li iva dan is-suġġett huwa wieħed eh, importanti għan jiġi diskuss fuq livell professjonali maċ ċittadini imma aħna għanna bżon għanna bżon natu il-rappresentanti ta' dawn il-gruppi ta' interess informazzjoni tajba. Ma nasibx li jafu li jem ftit kummerċ li qed isir fl-Ewropa f'dan il-każ xi 2% jekk inqabblu pereżempju ma' Chicago fejn hemm fil-Mija. Mhux l-ewwel darba li qed insegwu strateġija bħal din. Jo, nista' ngħid forsi li hemm l-abbuż jekk nista' ngħid jekk irridu nkunu konxi. Grazzi ħafna, Oli. Well, I'll, I'll be brief because... Sentom fil-qosor għax diġa għamilt xi punti fisem il-gruppi ma nixtieq nisħaq hawnhekk u nsaħħaħ hawnhekk il-kwistjoni dwar il-ħarsin tal-min jinvesti għalkemm jiena smajt eh, mir-rapporter tagħna li ma nixtiequx aħna bil-fors insegu l-eżempju ta' stat membru partikolari xorta waħda dejjem rridu nsomu qudiem għajnejna il- il-vera diżastri li kellna fl-istati membri minħabba il- bej ħażin u nuqqas ta' protezzjoni ta' min jinvesti dwar eh, li tinkixef l-informazzjoni u li tingħata eh, l-informazzjoni importanti li nsaħ dispożizzjonijiet fi mifi dawn hekk jiena resaq l-emendi fuq il-bżonn li nħarsu iktar eh, min jinvesti billi naċċertaw li dawk il-kumpaniji ta' investiment ma jħallsux il- il-ħaddima tagħhom b'tali mod li ehm, il-ħaddima jena taw inċentivi biex jamlu l-affarijiet li mhumiex favur il-konsumaturi. L-affarijiet għandhom ikunu favur il-klient. Il-konsumatur irrid eh, jirċiev informazzjoni ċara fuq il-miżati involuti, ehm, eh, il-klient irrid ikun jiflaħ ħallas dawn il-miżati nixtieq li l-kumpanija tu l-informazzjoni dwar li mandomx dawna jirċibu xi miżati minn parti terza jew persuna li qed taħdem fisem parti terza imma għandhom jirċivu biss il-qliħ klient. Naħseb li hemm bżonn li l-klient ikollu wkoll lista ta' dawn il-ħlasijiet u li l-kumpanija il taċċerta li l-ħlasijiet jekk ikunu separati dawna jiena taw b'mod separat minn kull strument separat jiena minix favur ħanerġa' nirrepeti li l-kumpanija tagħti inċentivi sabiex ħaddiem jappoġġa strument wieħed li mhux fl-interessi tal-klijent u li jkun hemm strument ieħor li jkun aħjar għall-klijent. U Jiena naħseb li dawnu ma' rekwiziti vera bażiċi li għandhom xjaqsma l-informazzjoni li tingħata l-informazzjoni nitama li l-rapporter ikun jista' jinkludi dawn il-punti fil-kompromess. Aħħari, grazzi ħafna. Iva, nafli aħna edin tart imma nixtieq nitkellem fuq dan il-punt. Jiena naħseb li r rapporter qed ħafna minnkom diġa għedtu li r rapporter qed jaħdem b'mod tajjeb ħafna rridu aħna naħdmu b'tali mod li natu stabilta lis swieq xi punti li nixtieq inqajjem jiena il- um, Is-swieq ta' tkabbira l semmi, jiena pjuttost inkwetata, jiena ma nasibx li għanna n-podġu wis restrizzjonijiet naħseb ħaġa utli li rapporter forsi jkollu diskussjonijiet dwar dak li qed nagħmlu fuq il-venture capital fejn qed nibdew aħna b'xi ħaġa żgħira mbagħad nirrikonoxxu ma forsi din ħaġa tista' tikber u ssir ħafna ikbar u li jkun hemm bżonn li nżommu t-tikketta hawnhekk. Jiena naħseb li naqbel ma' kej f'dan ir-rigward ġifiri li nixtiequ aħna li naċċertaw li aħna nisfruttaw l-opportunitajiet ta' tkabbir jekk inti ikber u ħassir ta' ċertu daqs forsi inti eh, se tiltaqa ma' ħafna iktar leġislazzjoni ma' jekk aħna se neħħu il- dil-ħagġa mm, eh, għandha xtaqsam ma tkabbir b'mod prematur din ma tkunx ħaġa tajba ġifieri noqdu attenti fuq il-venture capital dwar il-miżati naħseb li jridu aħna intħarsu lejn iż-żewġ eh, naħat ġifieri il-fatt li Mm, ikun hemm l-inducement jew l-inċentivi li jkunu ħżiena, imma rridu nkunu eh, ukoll nistgħu nistudjaw l-effetti fuq il-liħta min jinvesti. Jina ressaqt emendi. Mux bil-fors li senkunu nistaw insolvu kollox, għax min jinvesti un-bat forsi dana ħajjenata eh, inċenti fil-li jazel investiment partikolari għax dan se jaqla iktar u se jħares lejn dawn imma mux fuq l-investiment fuq medda twila ta' zmila l-ek jena nixti l-attenzjoni ta'kom lejn l-emendi tijaj u jiena nilqa dak li jinti qed dwar li eh, aħna naddattaw il eh, aħna eh, namlu rabta ma' dawk il-miżuri mm, li qegħdin fil-direttiva dwar ir-rekwiżiti kapitali bħalissa hemm xi emendi fuq il testa tal-Parlament fuq is-CRD dwar strateġija emenda ta' kifu il-repos il-clawbacks u jiena naqbel ma' rapporter u rridu aħna per eżempju nużaw dak li għamilna eh, ximkien ieħor dak li wera u li jista' jkun ta' suċċess u mbagħad dwar l-aċċess miftuħ u il-kummerċ. Jiena naħseb li dan kwistjoni li għandha x'taqsam ma' min jinvesti iva xi kultant li meta aħna qed nippruvaw eh, niksbu kompetizzjoni prezzijiet aħjar għall konsumaturi għal min jinvesti aħna ngħaddu mill-perjodu ta' frammentazzjoni u mbagħad proċedura ta' konsultazzjoni wara imma eh, suq għandu jmexxi dawn l-affarijiet u dan jrid jitmexxa mill ma jkunx hemm diskriminazzjoni fuq eh, ir-regolamenti tajjeb li l bilanċ li jinkiseb huwa aċċess l mux eh, mhux diskriminatorju u importanti li aħna ma għal għall-operabilità u jiena se nikkwota mir-rapporter ġifiri li rridu nħallu l-affarijiet kif huma bħalissa Jek diġa hemm il-possibilità li jkun hemm xi intervent fis-supervizjoni jekk ikun hemm riskju għall istabilità mela rridu aħna nieħdu bis-serjetà l-idea li jekk nixtiequ vera aħna eh, nagħmlu mill-kollox sabiex u dawn iċ-champions nazzjonali li jistgħu jwasslu għal riskju sistemiku aħna eh, fil-passat darba ħsibna li l-banek il-kbar kienu idea tajba ma naħsibx li qed aħna tal-istess opinjoni llum il-ġurnata ġifieri aħna rridu nieħdu bis-serjetà tal-agenda ta' kompetitività u kompetizzjoni. U għalhekk peress li bħalissa aħna għaddejn minn din il-ġlida għall-lowro Iva, għalxej nitkelmu dwar it-kabbiru l-kompetitivita jek ma nihdu azzjoni. Aħna rridu nam l-kompetitivita il-proposti tana fuq il-governanza ekonomika u l-proposti tana fuq eh, eh, li l kunu ikunu sensem li dawn rridu aħna nlaqawa. Martiklu 19 jedana jgħid li l-politiki ekonomiċi tana rridu jisiru skont il-prinċipju ta' eh, ekonomija bi miftuħa skużawni, l-artiklu kien 119, mhux 19, u um, skondar l-artiklu ġifiri aħna rridu dejjem nekonformaw ma l-land li nappoġġaw il-politiki ekonomiċi fl-Unjoni skont eh, ekonomija miftuħa bi kompetizzjoni libera jekk mela mm, eh, kullħat jenaqt ma' zon euro mill mela dawn lockdowns mumiex eh, bżon jużi u l-governanza ekonomika kullħat irrit eh, jintroduċi riformi f-setturi partikolari seba pajizi u ma' msemmija fil-rekomendazzjonijiet eh, għal kull pajis speċifiku l-Ġermanja, Franza, l-Italja, Spanja, Ċipru u l-Awstrija. U dawn intkom mm, qed tirċievu din l-informazzjoni li tridu tagħmlu iktar fis-settur ta' servizzi jiena ma nixtieqx li noqgħod inqabbel eh, bejn dawk li qed jippruvaw ineħħu l-aċċess miftuħ imma eh, jidher li qed tippruvaw tagħmlu dan iġifieri it-trattati l-governanza ekonomika il-leġislazzjoni dawn irridu naqgħuhom rridu naqduhom aħna nixtiequ li jkollna l-kompetizzjoni nixtiequ li l-Ewropa tikber u għalhekk taħt din il-leġislazzjoni bażika rridu aħna nkunu lesti li naqbżu għal dawk il-prinċipji jekk le mm, ħadd mhu se jemmen Eh, l-iswiq lanqas u l-G20 u b'mod tajjeb forsi dana eh, jinkwieta daqsxejn fuq dak li qed nagħmlu. Issa se ngħaddi l-mikrofonu l makis għalli jkun jista' jalaq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, grazzi. Se nipprova nżomm fil-qosor. Nixtieq ningrazzja għal dawk il-kollegi kollha li tkellmu. Jiena naħseb li l-ispirtu huwa wieħed pożittiv u stajna naraw ħdana mill-kommenti kollha jiena naħseb li fi perjodu raġonevli se nkunu nistgħu aħna naslu għal ftehim dwar l-intervention hawnhekk hemm ħafna dwar il fat li kien hemm manifestazzjoni żgħira f'din l-awla. Jiena fl-uffiċċju tiegħi tkellimt ma' ħafna persuni differenti dwar dan is-suġġett. Jiena naħseb li rridu aħna nresqu l-argumenti tagħna b'mod xi ftit differenti tajjeb li aħna pereżempju niltaqgħu magħhom dawna li ikonna dialogu magħhom għax jiena ma naħsibx li f'dan il-kuntest meta dawna jipprotestaw ma naħsibx li jirnexxilhom dawna jippreżentaw l-idejat tagħhom. Iva, hemm numru ta' kwistjonijiet fundamentali rridu nsolvu l-OTF, hemm ħafna kollegi li tkellmu dwar l-OTF set nitama li se nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni tajba, saru xi proposti li kienu tajbin ħafna tajjeb li nkunu nistgħu aħna naslu għal kompromess fil-qalimis tax shadows aħna se naħdmu fuq eh, dawn l-OTFs bħala priorità. Dwar l-HTF, Iva, xi aspetti li jiena nsejt insemmi meta għamilt il-prezentazzjoni, il-proibizjoni fuq l-aċċess sponsorizzat u importanti li l-aċċess eh, ikun mingħajr diskriminazzjoni, irrid ikollna l-prekondizzjonijiet tekniċi dawna irridu jeżistu. Astrid, eh, eh, nittama li jiena mhux qed ninterrompi l-konverzazzjoni tiegħek. Grazzi. ma naħsibx li huwa fl-interess tad Dipartiment tat Trik tal-Kummerċ li jiġu interrotti jew sospiżi Wolf eh, semma xi kwistjonijiet li se jkollna aħna bżonn insolvu hawnhekk. Eċċezzjonijiet, jiena minix kontra dawn l-eċċezzjonijiet imma il-formulazzjoni proposta mill-Kummissjoni fejn qed jippruvaw jiddefinixxu l-eżenzjonijiet abbażi tal kapital jew l-kwantità ġifieri bekke għet inħallu wis possibiltajiet għax kull bank jista' jgħid għandi jina sit ta' prodott jew per eżempju ta' um, xi metri ta' art u għalhekk jiena kapaċi li nipproċessa jew nuża dan il-prodott. Għalhekk ħanħallu wis libertajiet fidejn il-banek. Fil-Ġermanja xi kultant tara li hemm xi kumpaniji li qed jaħdmu taħt kundizzjonijiet ta' monopolju fejn biftiti ma xorta għata jipproduċu ħafna imma dan ħajgmur kontra l-interessi tal-konsumaturi tagħhom jekk dawna se jiġu eh, inklużi taħt il-supervizjoni. Jekk tħarsu lejn il-Ġermanja, il-kapital reġjonali, il-korrelazzjoni politika, eh, aħna kontra l-ispekulazzjoni fuq l-ikel. Is-sindku qed jaħdem ħafna sabiex jaċċerta li l-affarijiet dejjem se jibqgħu fidejn l-awtorità nazzjonali, reġjonali. Naħseb li rridu aħna nikkonsidraw jekk qed niadottaw l approċċi tajjeb fuq dawn l-awtoritajiet lokali. Xtaqt jiena nsemmi dan l-eżempju speċifiku ma nafx jiena jekk dak li għandna hawnhekk huwa korrett jew le il-prodotti komplessi, il-usits, ma naħsibx li usits is-soluzzjoni għal problema jekk inti tħares lejn dak li għandna standardizzat fi usits tlieta. Mela hemmhekk aħna nitkellmu dwar prodotti li diġà huma interessanti għal min jinvesti fuq livell normali. Dawn huma prodotti li huma ideali għal eh, l-investuri żgħar. Imma usits ma jistgħux jimxu waħedhom eh, dawn qed jippruvaw jagħtu xi standardizzazzjoni fis-suq għalhekk għandna bżonn aħna naraw jekk din soluzzjoni l retta rridu aħna naħdmu fuq it-twips kelli rridu naħdmu fuq il-prips aħna. U forsi nintroduċu premessa biss u ma jekk ħajkollok inti problema blue sits. Xi kultant inti uh, eh, s-sipidijat li mhux suppost huma tajbin, ovvjament se nkomplu aħna dibattitu bir rapporters kollha li għedin hawnhekk f'din l-awla. Ovvjament dawn l-affarijiet irridu u qudiem il-gruppi, ġifieri qed nittamaw li se nkunu nistgħu aħna nkomplu dan id debattu b'mod kostruttiv. Nixtieq nirringrazzjakom mal involviment tagħkom għal dawk il-kummenti kollha, grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, much as I had an ambition that there might be a short break, we Grazzi ħafna, Iva, tamajt eh, li ehm, ikolna xie pawza qasira le edin eh, tart. Ħanħabbar xie ehm, informazzjoni fid-19 ta' Lulju qed nippjanaw li jkollna votazzjoni u mbagħad plenarja ta' Settembru eh, Settembru jekk Marcus jista' ikompli bl-istess pass li diġa' qed jieħu issa nistgħu ngħaddu għal punt li miss fuq l-aġenda tagħna jiġifieri ir regolament fuq eh, l-abbuż minn informazzjoni privileġġjata u l-manipolazzjoni tas suq l-abbuż tas suq U għalek se nitkellmu dwar il-manipolazzjoni tas-suq nafu li għalin Mekati eh, ir-rapporter fuq dawn iż-żewġ dossiers inkludi sanzjonijiet kriminali għall abbuż minn informazzjoni privileġġjata u manipolazzjoni tas-suq. Dwar dawn iż-żewġ kwistjonijiet iva għandna arranġament ta' kooperazzjoni jissam bil li sar mal kumitat Libe fuq id-direttiva u għalek pala konsekwenza aħna se nerġgħu eh, aħna niftu l-possibilità li u l-emendi minn dan il-kumitat ukoll. L-askendan satana għalet qabel ma ntlaħaq il-ftejn. Missa sena il-mikrofon l-għali. Um, thank you. Uh, Grazzi, Signora President u nirringrazzja mill qalb l-kollegi kollha illi ħadu l-ħin biex eh, jinvolvu ruħom f'dil kwistjoni komplikata l-aħħar u għall-emendi illi resqu Eh, ħafna minnhom huma eh, titjib fuq it-test jiena naqbel mal-approċ u mal-prinċipju li rridu kunu stretti ħafna fuq dak kollu illi huwa abbuż tas-suq u dawk illi wet u manipulazzjoni tiegħu minħabba l-informazzjoni privileġġata. Aħna rajna mid-diskussjoniet li kellna ma' regolaturi illi huma imħazbin dwar il-potenzjal imkabbar għall-abbuż tas-suq minħabba l-kriżi finanzjarja u l-fatt li aħna qed nirregolaw is-swieq eh, il-fatt li aħna rridu nagħlqu xqu illi jeżistu diġà, forsi dak li jkun ikun iktar tentat biex jara kif se jimanipola issu biex jagħmel tajjeb għat-telf illi eh, bata. Aħna nilqaw il-fatt illi il-Kummissjoni ħarġet f'din il-proposta Eh, u li direttiva li kienem qabel issa qed issir regolament jiena fil-ftit ħin li għandi nixtieq li niddiskutu l-emendi u li nitlob il-kollegi u shadow rapporteurs li res u emendi jekk jixtiequ xi kummentaw fuqhom. Aħna se jkollna laqgħa ta' shadow rapporteurs u kifat mill-bidu jiena ressaqt il-kalendarju biex naqbel mal-kalendarju li ifissa s-sur Feber għalix dak li namlu dan ir-regolament dwar l-abbuż tas-swieq jorbot fuq il-proposta aħarija tal-MIFID u għalek aħna irridu nimxu id fit jiena rrit namel xie bidliet u qbilt ma' Sur Feber u koll li forsi xoħut mill-emendi li ressaqt jiena jkunu sibu posto maħjar fil-direttiva tijaw. Mela jina nixtieq issa nikkummenta fuq xi joqsma fejn fil-fatt ġew ippreżentati emendi l-artiklu 5 fuq id-definizzjonijiet. L-ewwel emendi jiffokaw fuq id-definizzjonijiet kien hemm min qalu eh, uh, resqu emendi fuq il-prassi ta' swieq aċċettati, derivati, istituzzjonijiet tas suq u dak li hu meqjus bħala Eh, distribuzzjoni sinifikanti hemm numru kbir ta' emendi u jkolli ngħid illi eh, m'hemm ebda problema illi jiena nilqa emenda fuq dawn il-prassi tassu aċċettati hemm definizzjoni li preżentat is-Sinjura Gulard ukoll dwar definizzjoni ta' uh, istituzzjoni tas suq uh, imma nixtieq li nisma' x'jaħsbu l-kollegi dwar dan. Umbat kien hemm ukoll elementi eh, li ressa is-Sur Schmidt dwar id-definizzjoni ta' spot market u eh, kontratt ta' komodità eh, fiżiku. Issa jiena ma nifhimx eżattament għalfejn irrid jagħmel bidla fid-definizzjoni ta' dak li jsejħu l-spot market. Anki definizzjoni ta' klim bħal xnijat eh, ma nafx kemm utli li konna dawn id-definizzjonijiet issa eh, xnijat x'inhuma propju fil-kontest ta' dak is-suq partikolari u dak il-każ partikolari. Mbagħad definizzjoni wkoll ta' distribuzzjoni sinifikanti Jiena lesta wkoll li neżamina dawn l-emendi flimkien ma'kom għaliex kifat xuħut minnhom jistaw eh, jistgħu tejbu u jkomplu ċaraw ir-rapport. Jiena daħalt emendi illi jiddefinixu eh, jiddefinixxu audit book data u kwistjoni ta' żviluppi tekniċi ma kien hemm ebda emenda fuq dan imma dawn huma eh, miżjuda mal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni, u mbagħad qasam iktar kontenzjuż dwar l-informazzjoni privileġġata tres u ħafna emendi mill-membri fuq l-artiklu 6 Eh, per eżempju li kunem li gwida l-ezma dwar standards xirqa għall-imġiba dak kien il-president tagħna li daħħalhom u standards regolatorji ta' ezma u informazzjoni li għandhom jikunu eh, mikxufa l-spot commodity markets u derivati u dawk il ħallew barra il referenza għall-informazzjoni rilevanti ħallewa barra l-kollox din is-Sinjora Gulad, is-Sur Fejov, is-Sur Schmidt Rrit ngħid ukoll li fl-abbozz tar-rapport jiena emendajt l-artiklu 6 biex ninkludi referenza għall effett distortiv ta' xoħut mid-derivati fuq is-suq eh, tal- ehm, komoditajiet u rrit li eh, definizjoni definizzjoni iktar fuq l-informazzjoni privileġġata jien għadni konvinta illi jiena sibt il-bilanċ xira hawnhekk u naħseb illi tħollija barra uh, mhijiex soluzzjoni għaliex aħna fimna minn dak li qallunna regolaturi illi hemm bżonn illi jkunu jafu x'inhi l-informazzjoni rilevanti imma jiena provajt insib bilanċ bejn li natu setat wisajn ħafna l-iswi imma li mbagħad ukoll natu l-informazzjoni u ngħidulhom x'inhu mistenni minnhom. Issa jina nitlob il-kollegi u najdilom jekk għandhom xi forma tal-klim li aħjar u tilħaq dan il-għan b'mod aħjar, b'mod iktar effettiv, mela neżaminawa jina mill-bidu li jina ma konċ naqbel eh, li għanna nħallu barra di kwestjoni ta' informazzjoni rilevanti għalli xkifat qabel kena kazijiet prattiċi fejn kien hemm min kien involut eh, f'informazzjoni privileġġata u manipolazzjoni, imma jekk id-definizzjoni ma tkopriħx dan, eh, ma setgħux jitresqu l-qorti, ma setgħux jitħdu passi kontra tagħhom għaliex fil-fatt intqal li ma kellhomx informazzjoni privileġġjata għalhekk ir-regolatur tal-abna illi ninkludu eh, informazzjoni dwar dak li huwa relevanti u dak li mhux Jiena ma naqbilx illi għanna nħalluha barra l-kollox din għaliex inkella naħseb inkunu qegħdin inħallu barra u ċerti persuni li qegħdin jabbużaw missu propju għaliex m'għandniex definizzjoni ta' dik li hija meqjusa bħala formazzjoni privileġġata. Mbagħad tres u emendi eh, mill-kollegi tiegħi dwar definizjoni eh, definizzjoni ta' informazzjoni privileġġata jien oġbitni l-emenda li proponet is-Sinjora Petikajnen nixtieq li nilħu kompromess hawnhekk biex niżguraw li konna definizzjoni li tfisser xi ħaġa ehm, li hija immirata u rilevanti. Aħna ridna nkopru l-investituri kollha u mhux niddefinixxu dak li huwa arfin tas-suq jew xi ħadd li forsi dejjem jaħdem jew huwa attiv fis-suq x'inhu eh, investitur raġonevoli naf li kien hemm xi kollegi li resqu dawn l-emendi, Sir Schmidt, is-Sinjura Bowles, is-Sinjura Swinburne. Imma jina nibza illi jekk ikun hemm CEO ta' entità finanzjarja li jkun eh, mixli bi froda, Eh, il-konsumaturi rridu jkunu jafu dwar dan u għalhekk ma tantx naħseb illi din id-definizzjoni tejna, pero jiena dejjem lesta illi neżamina iktar fid-dettal x'inhija l-intenzjoni wara l-emendi u nsibu xi mezz kif ninkludu u nkopru dawk ukoll. Mbattimenti oħrajn fuq l-artikli 7 u 8 fuq l-abbuż mill-informazzjoni privileġġata manipolazzjoni tas-suq jiena mill temendi addizzjonali fuq ir-rapport tiegħi stess minħabba dak il-laqalu li regolaturi u l-stakeholders. Illi il- um, l-insider dealings għandhom ikunu koperti fl-ambitu ta' dak li qed nagħmlu hawnhekk l-insider trading ma jkoprix il xaħat illi jaħdem ma' bażi ta' rakkomandazzjoni jew inducement imma xaħat illi kollu possess ta' informazzjoni privileġġata mhux persuni li kollhom ehm, xi eh, ħiel li tkun ibbażata fuq l-informazzjoni privileġġata. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nkopruha Mela, min juża l-informazzjoni privileġġata u min juża xi ħjien li jingħatalu bbażat fuq informazzjoni privileġġata kollha jridu jkunu koperti għaliex hemm persuni li qegħdin jiġu reklutati biex jagħmlu rakkomandazzjonijiet propju sabiex imbagħad ikunu jistgħu jieħdu azzjoni jagħmlu qlieħ u ma jaqgħux taħt il-kontroll eh, regolatorju. Għalhekk jiena għamilt din l-emenda partikolari fil-rapport jew fil-emenda tiegħi ċerti każijiet u għacċar mill-eżempji eh, pratiċi li tamna regolaturi li dawk li jaġixxu fuq ħiel għandhom forsi mnejn ikollhom iktar minn dawk li ikunu ikollhom l-informazzjoni privileġata. Also be brought by competent authorities and uh, some of my colleagues uh, Mrs Swinburne ċerti mill-kollegi tijas, Signora Swinburne, Sir Kamfan, Eres u emendi l huma simili ħafna għal dawn. Kien hemm emendi wkoll biex niddefinixxu informazzjoni li mhumiex meqjusa bħala eh, informazzjoni privileġġjata u provaw u koll jamlu definizjoni ta' xinu meqjuż bħala insider trading u importanti li nifmu eżattament eh, flima kondizjonijiet tapplika din Kenna emendi me signora Petikainen, Swinburne u Bowles u ma emendi naħseb li u ma tajbin kena definizjoni ta' xi tfisser li wieħed jipprova making an attempt. Madana kollu mbagħad ikkonna il-problema illi eh, Signora Gulad ħallit barra l-sforz li wieħed jipprova jagħmel eh, l-insider dealing. Forsi din hija problema bil-liġi finanzjarja u għalhekk naħseb illi rridu nippruvaw nsibu soluzzjoni għal dan. U um, dan ifisser li din il-kelma attempt bl-Ingliż maħniex se barra għaliex din hija koperta minn dak li kellha f'moħħa kemm il-Kummissjoni kif ukoll dak li kellha f'moħħa l-Kunsill. U dawn kien jinsabu wkoll fid-direttiva eh, ta' qabel u m'għandniex eh, indajfu dan ir-regolament eh, biex naqgħu taħt il-livell ta' dak li kien hemm fid-direttiva ta' qabel fuq l busta tas-suq fuq l-artiklu 8 manipulazzjoni tas-suq tres u ħafna emendi mis-Sinjura Petikajnen, Sinjura Ferrera u emenda minnant is-Sinjura Swinburne li kienet tinkludi il-prezzijiet il, il li, li jolew fuq livell mhux normali u artifiċjali. U aħna irridu of the market and creating prices at an abnormal level including whether or not they have an intended effect or not, as well as a new paragraph. U paragrafu ġdid fuq informazzjoni li trid tinkixef jew tingħata naħseb illi uh, il-Kummissjoni matriċ illi ovvjament ikun hemm manipulazzjoni tas-suq u uh, hemm bżonn li nħarsu li dan ma jsirx biex ikun hemm integrità tas-suq. Imbagħad hekk inħarsu lejn l-insajda lest l-artiklu 13 dawn huma għodda importanti għall awtoritajiet kompetenti meta jkunu qegħdin jistħarġu eh, każijiet ta' abbuż tas-suq fl-ewwel darba li preżentajt ir rapporti tiegħi jiena ħallejt barra l-eżenzjoni għall smes illi jikkummerċjaw fuq SMEs Growth Market milli ifasslu joħorġu b'xi insider list. Jiena qbilt illi bħala regola ġenerali l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tfittex mezzi biex tnaqqas il-pis amministrattiv u l-burokrazija fuq l-SMEs imma madana kollu fil-kas ta' abbuż tas-suq naħseb li din tkun deroga mhux xirqa mhux adattati mill-prinċipju fondamentali li huma maħsub biex propju iħas iħares l-investituri il-parteċipanti kollha fis-suq fil-fema tiegħi għandhom jaqgħu taħt l-istess regoli. Meta jineza minajt dan iktar fil-dettal, fil dettal fil finlandja 99 tal-negozji, 99% tal-negozji żgħar huma koperti minn dan ir-regolament barra minn hekk, jien dan fil-fattatu kolla aħħar darba, illi issa hemm xejra għal dak illi wieħed isejħilhom boutique traders, dawn għandhom biss ftit klijenti imma f'ċerti każijiet għandhom mijiet ta' miljun ta' miljuni ta' fatturat, mhux mux numri żgħar alla volja huma negozji żgħar u eh, jina rajt ħafna rapporti li juruna illi kumpaniji kbar bħal JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America din propju uh, juru l jom infusom bħala kumpaniji zar uh, eh, deħlin fin negozji tal-SMEs u għalek ma narax għalfejn dawn għandhom ikunu meqjusa bħala negozji zar u għandhom ikunu eżentati. Naħseb illi jekk aħna rridu kompromess huwa li nippruvaw nagħmluha iktar faċli għall smis biex jissodisfaw dan ir-rekwiżit. Jina għalija dan ikun approċ ħafna iktar raġonevoli u xira. U anke fid-diskussjonijiet li kenna mal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kumpaniji Zaru ta' Daqs Medju għallu illi regoli fuq l-insajda li suwa wieħed mill-elementi prinċipali ta' direttiva kif ukoll ta' dan ir-regolament u għalhekk huma stess uħossu li l-obbligu li wieħed ikollu lista ta' insiders hija eh, proporzjonali u hemm bżonn għalhekk ma narax għalfejn għandna neħilsu minn dan l-obbligu li l-SMI stess jixtiequ li jkun hemmhekk ma nkunux qegħdin ngħinuhom jekk nagħmlu hekk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 dawn il-boutique firms huma uh, speċjalizzati ħafna baqgħu daqstant jiena ma nħoss li għandhom ikun eżentati mir-regoli. Kien hemm oħrajn li res u emendi. Put in the list, not the Commission. This should be done by ESMA. Uh, for lists uh, to be kept up to five years issa ħames snin bil-proposta tal-Kummissjoni ovvjament din proposta ma tagħtix perjodu ta' żmien imma dan ħalli fidejn l-atti delegati u aħna se l-affarijiet sabiex ngħidu li l-eżma trid tipprovdi id-dettall. ħalli bekk nifmu l-implikazzjoni tal-obligi regolatorji u l-amendi għal darbohra jiena naħseb li dan huwa importanti u tajjeb li dawna appoġġaw eh, tneħħija ta' detenzjoni għall smi s sur Kanfla u s Sinjura Gellard resqu l-emendi għallu li rridu aħna nejnu l-SMI sabiex jifmu l-obligi regolatorji ħalli dawna ma jajdu li ma jikonform, muxa għat jikonformaw ma regoli għax mu mux konxi dwarem. Dwar artiklu 14 u transazzjoni kwistjonijiet fuq il-ġestjoni jiena neħħejt il-level massimu għal dawk tranzazzjonijiet li kellhom bżonn jiġu dawna kelli li kellhom jonataw imma jena għet li dawna jridu jsiru fi żmien jumejn ta' xogħol meta jsiru dawn it-tranzazzjonijiet. Kollegi, jiena introduċejt din l ideja il-kunċett ta' trading window u jiena għamilt dan ġifiri għet li um, barra minn din il-managers jkunu jistgħu jagħmlu il-kummerċ imma l-membri qalu li huma li ħassew li forsi aħjar li kolna trading windows ħalli dawn il-managers jkunu jistgħu jagħmlu l-kummerċ tagħhom fi ġazzija mhux barra ġifiri ġewwa mhux barra. U jiena naħseb li forsi rridu nagħmlu ftit iktar xogħol fuq din il-proposta ma mbagħad tal darbohra il-Kummissjoni u mbagħad fuq livell informali qalu li iva toġobhom l-idea ġifiri l-kunċett li jkollna trading window opportunità ta' kommerċ, ġifieri aħna rridu nippruvaw rridu nippruvaw natu eżempji ta' kumpaniji u eh, ftit qabel dawn eh, jagħtu is-sem tagħhom eh, ftit qabel ma ħarġu ċifri dawn għamlu xi 300-400 lira eh, għax imma l-investituri li ma kellhomx l-informazzjoni ma rnexxilhom xi dawn ibgħu isem l-isma tagħhom, ġifieri tajjeb li aħna nsirbu mod kif ikollna xi tip li din is-sistema tkun waħda ġusta. Mbagħad jiena naħseb dwar l-obbligi li jiena ir-reporti fuq il-transazzjonijiet tal-managers dawn jaqdu eh, dmir importanti għax bekk ma jkunx hemm din it-tip ta' manipolazzjoni ta' suq u tajjeb u koll li eh, nistudjaw il-prezzijiet u l ta' tal-isma din informazzjoni importanti għax aħna nixxiqu li jkollna swieq trasparenti u aħna nixxiqu li nżommu jew eh, eh, nkaċu il-fiduċa tal-konsumaturi dwar kull tranzazzjoni li tagħmel persuna li tweta' diskrezzjoni fis-semmi manager jew fejn il-manager qed iwet li dawn l-isma jridu siru dan ir-rapport irid isir l-autoritajiet kompetenti u dan irid ikun ehm, aċċessibbli għal pubbliku jiena naħseb li xaġa viabli li dawn il transizjonijiet l-informazzjoni fuqhom jiena tingħata eh, fi żmien jumejn ma nistax nara l-raġuni li jkun hemm livella eh, massimu dwar l-ammont ta' transizjonijiet eh, jekk inti ma dekxiex taħdbu il ara ma tistax inti tikxef din l-informazzjoni l-għala ma tistax taħtija din l-informazzjoni. Jiena u kol daqxej inkwetata ma jiena naħseb li forsi il-membri jistgħu jiċċaraw eh, u jiġġustifikaw il-għala huma għazlu xi każijiet partikolari livell ola minn dak li għanna oriġinarjament fid direttiva oriġinarjament jiena naħseb fid direttiva tal-Kommissjoni kellna xi 5000 u mbagħad huma żidan għal xi 20000 u mbagħad hemm xi kollegi li għażlu 50000 imma dawt introduċew klawżola reset u jiena ma nistax nara illa għala għandna din il-klawżola reset jekk forsi qed nippruvaw ma nafx innaqsu trasparenza il-manipolazzjoni fuq forsi l-kollegi so jirrassifraw il-ara dawn arrestu dawn l amendi Is-sur Kanfan neħħa limitu massimu inkluda wkoll trading window ta' ġimgħa wara il-rapporti ta' kwart ta' kull kwarta sena fir rigward il-kummerċ tal-managers. Nifhem li s-sur Swinburne żammel limitu massimu fil-Kummissjoni iżda da tiġi definita minn ezma' u din il-bidla ma mal-standards regolatorji tal-eżma. Għanna setta għażliet hawnhekk madwar il-mejda u naħseb li jiena ċerta li nistgħu naslu l-kompromess tajjeb dan il u ukoll. Naħseb li bekk nkun nistgħu nissodisfaw tas-sib kollu tal-membri kollha li resqu l-emendi tagħhom. Meta nagħtu ħarsa lejn il-poteri tal-awtoritajiet kompetenti artiklu 17, rajt li kien hemm ftehim wiesa fuq dawk l-emendi li tresqu, kon kuntenta minn dan biex bekk niżguraw li l-awtoritajiet kompetenti kollhom biżejjed poter biex jindirizzaw l bosta tas-suq. L-ambitu, il-poter bi frizaw jew jisekwistraw l-azzi, il-projbizzjoni fejn hemm bżonn u anki fir-rigward il-kummerċ. Il-President titlob il-kellim biex jitkellem iktar bil-mod. kellim kompli. L-emendi għandhom jizguraw li l-autoritajiet eh, kompetenti kollu bizzejiet poter fir rigward l-abbus għal eh, biex ikun jistaw indirizzaw l-abbus fuq is-suq u fejn hemm bżonn ikun jistgħu jifriżaw l-assi, sekwistraw l-assi jew inkella jipprojbixxu l-kummerċ Kuntent li qed ikun hemm appoġġ propju fuq dan. Fuq il-sorveljenza transkonfinali u għandar boħra qed nitkellmu fuq il-MIFID huwa dibattitu li għandna bżonn kifet li jkollna biex ikonna konsistenza u koerenza. Iżda nemmen ukoll li rridu nibdow nippruvaw ntejbu il-sorveljenza transkonfinali. Kif sħaqt matul il-preżentazzjoni tal-abbosta rapporti fil L-ambjent ta' kummerċ ta' equity huwa kważi impossibbli li l-autoritajiet kompetenti jintraċċaw eżattament il- manipolazzjoni transkonfenali u għalhekk l-awtoritajiet kompetenti tal-iktar suq relevanti fir rigward il-likwidità irridu kollu log biex ikollu strament finanzjarju li jkun jista' jkun meqjus taħ data komparabbli għall atfs kollha u għall swieq kollha finanzjarji fejn hemm kummerċ. Ħafna kollega qalu li din hija wis informazzjoni, wis affarijiet li jridu jsiru, iżda naf li hemm ukoll appoġġ għall-attenzjoni tal-proposti tiegħi u mill-emendi li tresquli mill-membri. Iżda uħud mill-emendi jitilbu li l-awtoritajiet kompetenti fis-suq fejn it-titlu nħareġ l-ewwel ikun responsabbli għal sorveljanza transkonfinali. Għal darboħra il- Sur Pitikainen, Sur Klins, Res u Emendi, bħal dawn fejn aħna biddinna l-autoritajiet kompetenti fejn it-titolu jinħareġ l-ewwel. Sur Kanfana poġġa l-pożizzjoni tiegħi u Sur Schmidt żied xi referenzi għal ktur varjanza transkonfinali. Iżda titinżam skont fejn ħareġ it-titolu. Imbagħad importanti li jkollna iktar diskussjonijiet fil-laqat ma' shadows qabel ma naslu għal konklużjoni ħarija, kull ma ħanajt huwa li regolaturi jemnu li sorveljanza transkonfinali hi iktar effettiva jekk l-awtoritajiet kompetenti tal-iktar suq likwidu huwa responsabbli għaliex din hija awtorità li l-iktar tirċivi r rapportaġġ ta' konsolidazzjoni tal-mekkanizmu ta' skambju ta' kummerċ. U hemm bżonn li jkollna mekkaniżmu ċar taħt l-artiklu 35 ta' MIFID taħt il-responsabilità ta' ezma li hija hi responsabbli li huma s-suq li ma atturu applikabbli fis-suq. Importanti li ntejbu s-sorveljanza transkonfenali għandha titjib u naħseb li dan kien laqwa mod biex dan niksbuh. Kena diskussjonijiet mal-kollegi fuq dan imd argumenti differenti għal pożizzjonijiet differenti fi għall-iktar suq likwidu. Mbagħad jekk inħarsu lejn kwistjoni oħra rilevanti ħafna diskussjoni dwar il-MIFID eh, dawn eh, eh, entrati fil-kodba li jkunu abbużivi kelli u koll emendi pozittivi ħafna minnaħat tal-kollegi nad moċar li rrit li kunem miżuri għawijin li kunu jiservu ta' deterrent sabiex ma jkunx hemm prassi abbużivi jiena daħalt eh, obbligu wkoll fuq l-operaturi tal-postijiet tal-kummerċ biex ma eh, joqdu attenti għal dan imma dan għambat daħħal eh, proporzjon tal-kummerċ 50 għal wieħed li l in minnom il-swiq irridu jħalsu miżata din kwistjoni li aħna rridu nindirizzawa fiħdan il-mifid u hemm bżonn li naqblu Jiena rrit li konna dan id-dibattitu fih dan il-regolament fuq l-abbus tassu għaliex qed nitkellmu wara kollox dwar eh, dettalji illi ikunu abbużivi. il mifidandu l-istess tħassib eh, li għanna aħna fil-qasam tal-abbus tas-suq. Umbat eh, fuq ratios kien hemm min qal li ċifri għandhom ikunu stabiliti mill lezma jew inkella proponew miżata inqas. Jiġifieri jiena napprezza li l kollegi ippruvaw joħorġu b'opinjonijiet eh, differenti u naħseb li hemm bżonn li niddiskutu bħala shadows qabel ma naslu għal konklużjoni kif għadd aktar kmini fid-dibattitu mifid ix-shadow rapporter is-sur Goebbels jaħseb li għandu jkollna restrizzjonijiet ta' eh, holding period ta' 500 millisekonda u ratio ta' 4 għal wieħed Aħna bżonn li konna approċ koerenti bejn il-mifrid u regolament dwar l-abus tas-suq. Dawn iż-żewġ dossiers aħna rridu nallinjaw u jiena se naħdem ma' Sur Ferber, ma' Shadows tal-Mifrid u Shadows tiegħi stess biex niżguraw illi aħna fil-mifid ikonna possibilitajiet biex nindirizzaw l-elementi tal-abus tas-suq. Mbagħad jekk ngħaddi għas-sanzjonijiet eh, u eh, prevenzjoni u bit ta' abbuż tas-suq fl-artiklu 11 kien hemm min membri li proponew eh, emendi importanti ħafna li persuni li għandhom li mnizla fuq l-insider list illi jirrapportaw il-vjolazzjonijiet is-sur kanfan ukoll propona illi il-vjolazzjoni tal-notifika mhux ksur tal kontrat u l-persuni involuti fil-buyback schemes Eh, li jżommu records ukoll dwar is-sanzjonijiet amministrativi tres u emendi li huma mod ċar jgħidu li hemm bżonn ta' sanzjonijiet amministrativi qawwijin u diswasivi anki kien hemm inqali li għandhom ikunu sanzjonijiet pekunjarji iktar eh, għoljin u li jkun hemm proibizzjoni ta' sentejn mill-attività għal dawk li jagħmlu violazzjoni l-ewwel darba u mbagħad bil- uh, pini iktar ħorox għal dawk li jirrepetu l-violazzjoni dawn huma emendi li proponew is-sur Fan u ħafna oħrajn ukoll hemm min talab sanzjonijiet iktar għawijin u oħrajn illi talbu sanzjonijiet inqas qawwijin un dwar il-kxif, il-whistleblowing jew dispożizzjonijiet tal wieħed biex jiġu rapportati ġjolazzjonijiet tres u ħafna emendi dwar dan anki il-possibilità li l-istati membri jużu inċentivi finanzjarji imma infakkarkom illi dana mhux obbligu fir-regolament hija biss possibilità illi għandhom l-istati membri jekk jixtiequ daħlu dawn l-inċentivi. Għanna menti u koll li jitolbu l-istituzzjonijiet finanzjarji u postijiet tal-kommerċ li kollom strategji kontra l-frodi. Jena essenzjalment naqbel ma dan dinja emenda li prezentata Signora Bowles imma laqas ma nifem eżattament ċini strategija kontra l-frodi irridu nkunu eh, ċari fuq dak li irridu, aħna xirridu li dan isir fuq level tal-istati membri li kullħat jiddefinixxi u x'għandha tkun din l-istrateġija Irridu nitħlu ktar fid-dettall dwar dan. Mbagħad fl-artiklu 11 hemm emendi wkoll li tolbu lil leżma u l autoritajiet nazzjonali kompetenti li joffru kanal wieħed jew iktar dak ta' komunikazzjoni sikura eh, li ħarsu l-identità tagħhom eh, dan din emenda ta' Sur Kanfan ħaġa tajba naħseb għaliex ħafna drabi naraw li ħafna nies min-naħa ta' ġewwa ma jkunux jixtieq li jagħtu informazzjoni dwar il-kollegi jew li jikxfu u ma jafux jekk jistaw jagħmlu dan b'mod anonimu jekk jkunux imħarsa u għalhekk huwa tajjeb illi jkollna kanal wieħed imħares biex min ikun irid jikxef l-abbuż ikun jista' jagħmel dan uh, eh, f'anonimat totali. Mbagħad ngħaddu għall-emendi erba' għal 32 Anzi, l-ewwel nitkellmu fuq ir-regolament u mbagħad fuq id-direttiva nitkellmu iktar tard. Mela nieqaf hawnhekk. Grazzi ħafna, sa nistenna bil-ħerqa xi għandhom jgħidu l-kollegi. Grazzi ħafna. Issa nittama li eh, nistgħu nisirqu ftit ħin mid-dibattitu fuq il-budget ngħaddi għal Shadows. Serpa. Grazzi ħafna. Ħanprova nżomm fil-qosor, fil-kummenti tiegħi, Tawal Swiss, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter għal kooperazzjoni kostruttiva u xogħol tajjeb, siwi u eċċellenti li diġà għamel. Sissa, bħala kumment ġenerali nista' nara lider li hemm lok tajjeb għal eh, li neħu bil f'min tal-inqas fuq l-iktar kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel net fuq l-ambitu naħseb li il-punt di vista tagħna hija li il-siti kollha jrid ikollhom eh, arranġamenti għal regolamentazzjoni biex bekk meta nkopru il regolament inkopru kollox. Imbagħad fuq l-informazzjoni privileġġjata ta' min huwa imdaħħal u għandu pożizzjoni vantaġġata u li kollhom tarif relevanti rridu nqodu attenti għax nafu l-koll kemm huwa diffiċli niddefinixxu każijiet speċifiċi bħal dawn fejn hemm informazzjoni li tintuża ħażin. Fuq il-prassi reali naħseb li hawnhekk u anke fil-punt di vista l-oħrajn rridu salvagwardi biex nevitaw li nġibha bħal din is-seħ. Importanti li nsibu tarif bħal dan jew azzjonijiet bħal dawn fejn dan ikun isseħħ iseħħu irrid ikun hemm ċertezza legali għall-atturi differenti u mhux viċeversa li niddefinixxu mġiba minn qabel ta' dak li mhux aċċettat. Għaliex inkella dan il-prinċipju ma jisegwix il-kummenti l-oħrajn li diġa saru qabli. Fu l-HTFs, kummerċ ta' frekwenza għolja, din hija xi ħaġa li jenna nindirizzaw bejn ix-shadows u fil-grupp tagħna wkoll mod estensiv u nafu lkoll li hemm ħafna abbużi. Hemm tħul differenti, ħafna kummerċ li jidher għal xejn, sempliċement biex jgħamil sistema aktar skabruża u għalhekk jiena naħseb li rridu nsibu mod tajjeb u relevanti li nindirizzaw din il-kwistjoni. Xi ħaġa li jagħmel tajjeb ir-rapport. Kwistjonijiet oħrajn importanti li konna kollox li kun notru fuq il-level teknoloġiku. Fuq il-manipolazzjoni tas-suq, grazzi għal kummenti tagħkom, iva naħseb li huwa importanti li konna approċċ tajjeb hemmhekk iżda mbagħad meta huma marbuta ma' raġunijiet ta' swieq manipulati u manipolazzjoni tas-suq, skużawni, jew ċertu prassi abbużiva fi stati membri bħal Franza, Spanja u l-Italja, importanti li nidefinixxu iżgħat fuq xiex qed nitkellmu biex bekk ikun hemm ċertezza legali hawnhekk ukoll. Palma kummentajtu fuq il- l-attempted market manipulation, tentativ ta' manipolazzjoni tas suq għanna nimxu fid-direzzjoni fejn tas-sow nistaw nsibu kompromess għax bħalma tajdu eh, l-atturi stess toħossu li ma jridhom ikollhom kumpaniji ta' tini klassi u ċittadini ta' tini klassi li jkunu soġġetti għal regolamentazzjoni differenti u dan imur kontra l-interess tal-investituri mill-puntu vista tagħhom. Fl-istess ħin ma rridux inħolqu limiti li jħallu l bibien miftuħa beraħ għall-imġiba bħal din li tirrepeti ruħa fuq konċetti bħal dawn. Fir-rigward il-managers aħna tal-fema li hemm din trading window li semmiet qabli u koll fl-opinjoni tiegħi tista' tidher bħala adattata kull ma xtaqt huwa li niġbet l-attenzjoni li xorta waħda l-managers iktar mill-membri tal-bord dejjem ikollhom din it-tip ta' tarif ta' minnu mdaħħal u għandu pożizzjoni vantaġġata minkejja li mhux bil-fors din se solvi din il-kwistjoni għal kollox u għalhekk irridu qodu attenti meta titkellmu dwar it-tip ta' managers għax mhux bil-forsa jixtru l-isma tagħhom stess. Din hija kwistjoni importanti ħafna ta' inċentivi. Rigward il-limitu jekkux 0 jew 2000 ma tantx tagħmel wisq differenza ma tantx għandha pis għaliex qed ikopri ammonti li ħafna drabi jkunu ikbar minn ċifra ta' 2000 li semmiet. Hija kwistjoni biss ta' liema burokrazija nħossu li hemm u min-naħa l-oħra dak li m'hemmx. Kumment imbagħad fuq l-investituri raġonevoli naħseb li dan jimxi fid-direzzjoni tajba fl-opinjoni tiegħi u mbagħad li naġixxu fuq dawk li jagħtu ħiel ta' ta' xi tarif minn ġewwa din hija xi ħaġa li wkoll iridu nindirizzaw. L-aħħar punt fuq sorveljanza tas-suq jiena ressaqt l-emendi tal-awtoritajiet kompetenti li jridu jkunu eh, dawk li jkunu involuti l-ewwel fil-primary listed menu ħafna drabi dawn ikollhom aċċess għal lingwi differenti, għal informazzjoni differenti u peress li huma eqreb għal kumpaniji u l-atturi infushom nissaponu li suppost għandhom iktar aċċess u għandhom aċċess aktar mal mal-ajra l-informazzjoni meta mqabbel mal-suq fir-rigward il-likwidità. U għalhekk ressaq dawn it-tip ta' emendi, din hija raġuni. Fuq kwistjonijiet oħrajn ħankomplu niddiskutu fil-laqgħat tagħna tax-shadows. Grazzi. Il-President, grazzi Wolf Klins issa. Grazzi, Sinjura President. Issa, ma naħsibx li impossibbli li nissottovalutaw l-importanza ta' dan id-dokument. Dokument importanti ferm. Dak li seħ f'New York il-ġimgħa li għaddiet juri kif l-awtoritajiet Amerikani qed iqisu dan il-punt. L-użu ta' l-informazzjoni ta' minnu daħħal, il-trasferiment ta' dan it-tip ta' tarif, dawn huma kwistjonijiet kollha seri u naħseb li rridu niżguraw li jkun hemm biżejjed Eh, lok li l-swieq ta' l-isma Ewropej jibqgħu ikunu attrajenti għaliex irridu niżguraw li ikonna implementazzjoni tajba fl-Ewropa. U għalhekk irridu naraw li insegwu l-Istati Uniti jekk tassu ħaj implikaw ir-regolamentazzjoni tagħhom. Barra minn hekk naħseb li d-direttiva mill-2003 għandha tipprov din blajnuna meħtieġa biex niddefinixxu insider training. trading. Rridu naraw li din informazzjoni ta' minnhom daħħal jekkux għabbażi ta' kumpanija oħra u jekk dan huwa l-każ irridu naraw jekkux ser jieħdu offerti mis-settur pubbliku pereżempju għal merger jew takeover għax din m'għandix titqis bħala insider trading. Dan huwa mistqar ċar fid-direttiva ta' qabel iżda fit-test korrenti għad-direttiva l-ġdida ma nkoprux dan il-każ. U għalhekk naħseb li għandna nerżgħu nużaw dan eh, l-lingwaġġ mill-ġdid huwa validu jew rridu nibdluh. Din hija kwistjoni li rridu niddeċidu. Hemm kwistjonijiet oħrajn li trattajna taħt mifid għall insider lists jiena nappoġġa l-linja tar-rapporter bisħiħ Naħseb li irridu naraw kif ħana definixxu SMEs mhix importanti għax għandna definizzjonijiet differenti minn kull stat membru għal ieħor, iżda l-importanti huwa li l-ispejjeż għal kull kumpanija għandhom ikunu limitati u għalhekk irridu proposti armonizzati kemm jista' jkun possibbli sabiex bekk inżommu insider list. Definizzjoni ta' tarif ta' min ikun imdaħħal jew ikollu pożizzjoni vantaġġata. Il-Kunsill ħasru dan l-artiklu mhux għaliex ma kienx meħtieġ iżda ħassu li kellu jerġa' jiġi rivedut. U nemmen li dan huwa l-każ aħna wkoll għandna nikkonsidraw x'ser nagħmlu fi trialogu. Għaliex għandna bżonn li naħsbu mill-ġdid din id-definizzjoni biex nevitaw li niftehmu ħażin fuq id-direttiva li semmiet il-materjalità għandha tiżdied, naħseb li 20,000 hija ċifra li nista' naċċetta, iżda meta telħaq din iċ-ċifra dan il-limitu ta' 20,000 li mbagħad dak li jkun irrid jarraf din l-informazzjoni fil-beraħ għal 20,000 għal darba oħra, naħseb li nerġgħu nispiċċaw ikonna sitwazzjoni fejn dak li jkun jerġa' jipprova l informazzjoni. Ma ħsibx li nridu nitfgħu l-affarijiet taħt it-tapit, imma 500 imma 500.000 euro ma naħsibx li hemm għalfej ċifra bħal din għandha toqgħod terġa' tarrafa darba wara l-oħra jekk tkun dejjem l-istess ċifra. Fuq is-sistemi supervizorji naħseb li l-argument huwa wieħed loġiku iżda rridu nkunu realistiċi hawnhekk. Jekk tieħdu l-iktar swieq likwidi u tqisuhom issibu li l-iktar kumpaniji huma attivi f'Londra, pereżempju, jew Pariġi, jew Frankfurt, jew x'imkien ieħor. Jekk tħarsu lejn swieq li huma iżgħar bħal pereżempju s-swieq fl-Lvant tal-Ewropa jew fl-Skandinavja, dan forsi jinsabu f'żvantaġġ hawnhekk. Fuq il-whistleblowing. Fuq li dak li jkun jikxef għandi xi tħassib hawnhekk għax ma naħsibx li għandna nintroduċu regoli li ħajiftħu bibin beraħ għal spjunaċ jew affarijiet bħal dawn. Jiena kawt ħafna fuq dispożizzjonijiet bħal dawn. Fuq sanzjonijiet amministrattivi jew il-pini amministrattivi tajjeb ġuż da m'għandix problemi iżda kif qed nipproponuha bħalissa qed nitkellmu dwar 10% ta' dħul annwali għal xi kumpaniji dan ifisser li jispiċċaw ifallu. 10% hija ċifra kbira, ma tnajdu xejn dwar il-profitti, probabilment ħan naħħu l-profitti kollha tal-kumpaniji. Naħseb li nkunu sejrin iżejjed, Iridu irridu nsolvu din il-kwistjonijiet għaliex hija l-unika ħaġa li nistgħu tassew nagħmlu. Kooperazzjoni mal-eżma, kwistjoni ewlenija oħra, notifika ta' tranzazzjonijiet fi żmien jumejn. Ma naħsibx li ma nafx jekk kiex fattibli jew le, naħseb li hija fattibli personalment. Eh, kont direttur mhux eżekuttiv fil-passat, ma nafx li hija problema li tinnotifika fi żmien nofsjum pereżempju. Il-problema hija li għandna dispożizzjoni differenti u miżuri differenti minn stat membru għall ieħor. F'stat membru trid arriji uffiċjali pereżempju li tranzazzjoni sseħħ qabel ma notifika sseħħ, Ma' din hija kwistjoni minuri. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna. Ħan kunu edin nisirqu ħafna ħin mill-diskussjoni tal-budget, ma nistax nipposponu l-budget għaliex għandna ħafna xogħol eh, wara l senar hija kwistjoni sa naraw minimis miss li sijar ħodor kej forsi l-ewwel darba ħalli ma noħolqux kontroversja politika. Grazzi Sharon. Naħseb li nixtieq nibda l-ewwel ned billi nirringrazzja lir-rapporter. Diġà kompetu diffiċli li jżomm dawn iż-żewġ rapporti flimkien u li ħareġ bidejat bħal dawn u dejat l-elementi tagħha stess huma żviluppi tajbin. Nixtieq nifoka fuq numru żgħir ta' kwistjonijiet fil-ħin li għandna Iżda nirridu nsaħħu l-kunċett li il-tentattiv ta' manipolazzjoni tas-suq hija skabruża daqs manipolazzjoni vera tas-suq. Irridu naraw jekk ikunux ta' suċċess jew le, imma xorta waħda hija ta' ħsara. Irridu nsaħħu dan u naħseb kwalinkwa ħaġa li nagħmlu hija importanti u ħafna mill-kollegi propju provaw jindirizzaw din il-kwistjoni. Nappoġġa l-fatt li qed nippruvaw Eh, naraw li huma dawn it-tentattivi ta' manipolazzjoni tas-suq ukoll. Fuq il-tarif ta' minu imdaħħal, minu għandu pożizzjoni vantaġġata, rridu politika u meta taħdem tajjeb hija ta' piż kbir u hekk għandha tkun fuq livelli kollha tal-kumpaniji kollha. Iżda rridu niddistingwu x'inhuwa reali u relevanti bħala insider information u li għandu bżonn eh, firewall kbir u situazzjoni oħra li tkun skabruża żejjed u txekkel lil kumpaniji milli kollhom riċerka ta' vera fil-kumpaniji tagħhom. Irridu niksbu bilanċ iżda hemm arfin tajjeb ta' dak li huwa meħtieġ li jinżamm eh, milli joħroġ fil-beraħ. L-artiklu 4a fejn għandna il-prassi ta' kummerċ aċċettata fl-interess tas-suq waħdini fl-Ewropa nittama li nibdew neliminaw il-prassi tas-suq kurrenti fl-Istati membri u nimxu lejn set waħdini ta' regoli u prassi waħdanija u prinċipji waħdanin. U għalhekk nittama nistgħu naraw minn fejn ġejjin in-nies x'inhuma l-eżenzjonijiet nazzjonali li jidħlu f'dan is-suq kurrenti u f'dawn il-prassi aċċettati li ddaħlu propju f'dan it-test fuq il-sorveljanza bejn is-swieq u transkonfinali rajt it-tekst bil-reqqa u mill-proposta oriġinali nipreferija li kienet tippermetti l-entitajiet iħarsu lejn is-sorveljanza transkonfinali. Naċċetta forsi li post wieħed ikun responsabbli għal sorveljanza ta' dan it-tip. Hemm problema fejn hija l-likwidità ħafna drabi mhux iktar ta' skambju ta' kambju nazzjonali iżda huma MTFs ġodda li jiġu formati u ma nafx kemm jinċerta li taħt mifid nistgħu niddistingu li huma dawn fejn hemm il-likwidità ta' vera, irridu ngħidu li rridu nagħtu post fejn vera hemm il-likwidità. Tkun jekk tkun xi tkun jekk hi xarem jew inkella MTF. U ma nistgħux nagħtu privileġġi iktar lil settur milli l-ieħor għalhekk nippreferi t-test oriġinali. Il-modell Ewropew taħt il-MIFID huwa differenti ferm mill-Istati Uniti fejn l-Istati Uniti jagħtu il-rekwiziti tal ta' bejn suq u ieħor lill-swieq reġjonali iżda mbagħad hemm fondi miż-żewġ swieq ewlenin. Hemm żewġ kwistjonijiet hawnhekk u ma nistgħux inħaltu l-affarijiet u nitrasponu mudell Amerikan għall-Ewropa. Anzi, MIFID huwa punta tluq tajjeb u hija struttura li għandna naħdmu fuqha. Fuq l-SMEs naqbel nista' nifhem dak li qed tajt għajlin, l-insider list huma importanti kosta kollox imma rridu nifutaw li filing bħal dan fuq bażi regolari s-seħħa li ġdin toħloq burokrazija żejda ma tfissirx li m'għandhomx iżommuhom, anzi għandhom iżommuhom u kull kampanija għandha żommhom għal protezzjoni tagħhom stess Jiena kuntenta li r-rapporter tissib modi biex l-SMEs u s-swieq tagħhom jaħdmu u jekk niżguraw li l-kategorija tal-suq ta' tkabbir tal-SMEs tinżamm taħt mifid u nkomplu naħdmu mar-rapporter propju fuq dan, naħseb li forsi nistgħu nkomplu mas suġġerimenti tal-aqwa prassi madwar id-dinja. Naħseb li s swiq qed iħarsu lejna biex naraw jekk nistgħux nappoġġaw servizzi għal kumpaniji elenkati fis-swieq ta' tkabbir biex bekk ikun hemm konformità ma' kull leġiżlazzjoni kontra l-abbuż. Naħseb li l-affarijiet huma ċari u kollha interessati li niżguraw li l-suq ta' tkabbir tal-SMEs ikun suq viabli għall-Ewropa tal-imot li jkollna iktar tkabbir kullimkien. Jiena kuntenta ferm bħal-maġġoranza ta' dan l-affarijiet li hemm fir-rapport u anke mill-kummenti tar-rapporter nista' nappoġġa bosta minnhom. Għalhekk inħares il qudiem li konna testa kompromess fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Uh, I'd just like to Grazzi, btajta President, nixtieq nissuġġerixxi lil dawk li ġejjin għal punt li jmiss qegħdin ftit tard nagħmlu l-almutana issa żven jmiss. Grazzi, President. L-ewwel net, grazzi lir rapporter għall-approċċ tagħha għad-dokument kollu fuq il-livell ta' kontenut ukoll kif ukoll fuq il-livell tal-proċessi li hemm. Nisħaq uħud mill-punti ewlenin għalina 10 għal u net introduċejna dispożizzjonijiet ewlenin għal tħul fuq is-swieq u rekwiżati li jkunu miżati iktar ulin għal proporzjon minn wieħed għal 10 u limitu massimu ta' 50 għal wieħed bħala proporzjon. Nilqaw l-appoġġ fuq il-prinċipju li rrid ikun hemm eh, whistleblowing sigur u approċċ sigur li permette li s-supervizuri nazzjonali jipprovdu dan fl-artiklu 11 2a minn rapporter. Bil-kontra li qal Wolf Klins, ħasra li mux qiegħed aktar, nixtieq ngħid li ħafna drabi l-whistleblowers huma l-unika mod biex jisħu problemi li jkunu qegħdin feħdan il-kumpaniji. U għalhekk biex ikollhom aktar sigurtà għalihom hija xi ħaġa kritika biex bekk nippruvaw nikxfu fejn ikun hemm abbuż tas-suq. Importanti li l-Parlament Ewropew ikun b'saħħtu fuq dan il-punt. Għalhekk l-artiklu 11 2b ġdid introduċejna punt propju fuq il dan il-punt u anke fuq l-insider list biex nżidu il-punti fuq dan u nappoġġaw propju l-appoġġ ta' rapporter. 12 a sotto paragrafu 4, 5 u sotto paragrafu 2 ta' 2 li huma nissuġġerixxu kjarifika tal-proċedura għall-approvazzjoni tal-loti ta' tarif malajr. 14 4 2 a il-ġdid introduċejna trading window wara loti ta' informazzjoni ta' rapporti ta' kull kwarta sena biex ikun hemm il-possibilità ta' informazzjoni għall-insider trading. Nilqaw ukoll l-appoġġ li ġie indikat fuq dan il-punt. Barra minn hekk fuq il-trading bands, bands eh, l-artiklu konċernat rridu noqogħdu attenti li nipprovdu li jkun hemm temporani, speċjalment il proibizjoni ta' sentejn għall-insider trading u anke offiżi ta' manipolazzjoni tas-suq u li ndaħluhom fit-tieni offiża li tista' tiġi sanzjonata ta' dan it-tip. Barra minn hekk nissuġġerixxu f'ħafna sotta paragrafi oħrajn u artiklu 26 mod partikolari li insaħħu il-sanzjonijiet u l-pis tagħhom. Barra minnek, fuq l-emenda tal-kollegi għandi iktar rimarki x'namel Oile Schmidt neħħa il referenza għall-imġiba fir-rigward l-abbuż tas-suq jippreferi iżomm mal-terminu tranzazzjonijiet. Aħna nipreferu ambitu usa li l-imġiba jippermetti li aħna nkunu nistgħu naraw jekk hemm imbus naħseb li dan ma jkunx inforzabbli bil-liġi. Fuq Pervanx Bernes, Beres, Pitikainen, Jean-Paul Gozes, importanti li nimmiraw li nistabilixxu li huma il-prassi ta' swieq fuq livell nazzjonali għaliex dan jista' jippromovi aktar armonizzazzjoni f'dan il-qasam li ħafna drabi jkun soġġettiv nilqaw l-emendi minn ħafna membri immirati li jizguraw li l-ġurnalisti ma jkunux vitmi għal l-AMR fl-attivitajiet tagħhom ta' kuljum. Naqblu wkoll li jkollna Chinese Walls bejn dipartiment li jkollu informazzjoni ta' ġewwa u dipartiment li jkun ta' kummerċ ma jistax intuża bħala difiża kontra akkuża ta' insider trading. L-artiklu 7, paragrafu 7 ta' bilħaq għalhekk irid jitħassar. Barra minn hekk nilqgħu l-emendi tar-rapporter 229 li tfisser li tentattiv fallu li jkun falla ta' manipolazzjoni tas-suq xorta waħda jrid jitqis bħala ksur ta' regolament. Fl-aħħar naħsbu li l-idea ta' Case Wimbern fl-artiklu 34 a ġdid li jkun hemm konsulenza tal-eżma fuq is-swieq finanzjari ħajkollha rwol li żomm l-leġizlazzjoni tal-abbuż tal-manipolazzjoni tas-suq aġġornata u anke biż l-avvanzi teknoloġiċi hija dejja tajba ferm. Grazzi. Grazzi, Marisa Mattias. Grazzi, Signora President. Jena nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal analiżi komprensiva tal-azliet differenti li għandna qudiemna. Nafu li din hija leġiżlazzjoni li titlob ħafna fir rigward il-preċiżjoni huwa ċar li hemm bżonn ta' definizzjonijiet ċari għaliex mingħajr definizzjonijiet ċari ma nistgħux insibu mod koerenti l qoddim Għalhekk ħafna mill-emendi iddaħlu. Iżda nixtieq nagħmel kummenti l-ewwel qabel kollox. Jekk aħna rridu ċarezza fid-definizzjonijiet, allura forsi neħtieġu nagħtu ħarsa lejn prassi li aħna nqisu li huma aċċettabbli. Dawn huma waħda dan huwa wieħed mill-elementi strutturali tad-dibattitu. Naħseb li din il-leġiżlazzjoni teħtieġ li kollha ambitu aktar wiesa li titkopri swieq u prodotti u tipi ta' tranzazzjonijiet. Għalhekk jiena naqbel ma' l-inklużjoni ta' tentattiv ta' manipolazzjoni tas-suq Din hija waħda mill-idejat tar-rapporter li qajmet. Jekk inneħħu l-idea ta' attempt bl-Ingliż u nżommu manipolazzjoni tas-suq biss naħseb li mhix biżejjed. Nixtieq ngħid li jiena mħasseb ukoll mhux ħażin dwar aspett partikolari u mhux se nappoġġawh li hemm emendi pereżempju li tresqu biex iżidu numru ta' eżenzjonijiet. Diġà għandna ħafna leġiżlazzjoni f'dan il-qasam iżda jidher li isa eh, ġobon ta' toqba, tantem toqob, nuqqas ta' nuqqas ta' ċarezzi, u bfejn dak li kun jista' jdur minn mal-liġi u jaħrab il-liġi li li mhux qed inlaħqu, rridu nikkonsidraw ukoll l-SMEs għaliex l-interess tagħhom huwa importanti anke l-kumpaniji żgħar ma jfissirx li huma inqas virtwużi biex ngħidu hekk. Il-kwistjoni hija jekk l-informazzjoni li qed nitolbu minnhom mhijiex possibbli jew le, ħafna minnhom diġà jipprovdu din l-informazzjoni u għalhekk nappoġġaw il-proposta. Kif kont qed ngħid għandna ħafna leġiżlazzjoni u regolamentazzjoni tas-suq iżda tant fiha nuqqasijiet li ma nafx kemm ħajrnexxielna nappoġġaw iktar eżenzjonijiet u iktar lakuni fil-liġi, xi ħaġa li żgur maħniex favur għaliha. Fuq l-OTC, l-kummerċ over the counter, diġa għanna regolamentazzjoni fuq il-pjattaformi u ma naħsibx li hemm għalfejn darba wara l-oħra nistabilixxu kriterji ġodda l-pjattaformi ġodda. Diġa għandna bizzejet leġizlazzjoni fuq dan il-qasam, diġa Ta' bilħa il-kumpaniji finanzjarji dejjem jippruvaw isibu kif ħajjiżgiċċaw jduru mal-liġi, iżda jiena naħseb li għandna nevitaw li l-leġislaturi jiftħu aktar lakuni. Naħseb għandhom biżejjed ħila fil-kumpaniji finanzjarji li jduru mal-liġi u kwalinkwa ħaġa li aħna nippruvaw npoġġu fis-seħ biex waqfuhom l-ewwel qabel kollox. Għalhekk ma naħsibx li għandna nifaċilitawhom il-ħajja aktar hawnhekk. Qed nitkellmu dwar jekk dan il-kummerċ ikollu xeffett fuq il-ħidma tajba tas suq, jekk ikollhom xeffett ta' ħsara. Iżda rridu niftakru li hemm effett ta' ġustizzja soċjali, pereżempju s-suq tal-prodotti tal-ikel. Fl-aħħar, jekk din il-leġiżlazzjoni se tkun effettiva, l-entitajiet regolatorji jrid ikollhom aċċess għall-informazzjoni kollha disponibbli u rridu jkunu jistgħu jagħtuha fl-modi kena leġizlazzjoni b'intenzjoni tajba li spiċċat tillimita l-aċċess għal regolaturi għall-informazzjoni rilevanti. Nispiċċaw, naffaċċaw missjoni impossibbli. Aħna għandna bżonn aċċess għall-informazzjoni importanti u għalhekk is-suq jieħdu vantaġġ u jieħdu vantaġġ minn kwalinkwa lakuna li aħna nippermettulhom li jkun hemm. Għalhekk Aħna nħossu li l-poteri tar-regolaturi rridu jkunu b'saħħithom qawwija u jeħtieġu li jkollhom aċċess għal portafol tal-awdituri pereżempju, eċetera. Ċess bħal dan huwa importanti. Il-prinċipju li għandna nsegwu hawnhekk huwa li aħjar li regolaturi ikollhom aktar aċċess għal aktar informazzjoni li hija neċessarja flok inqas informazzjoni li hija neċessarja. Din hija l-iktar ħaġa importanti u ħankomplu nsegwu dan il-punt fil-laqat ta' Shadow Rapporters. Uh, thank you very much. Um, I'll take my... Grazie ħafna. Mela jena ħanneħi ismi mill-lista tal-kallima peress li ħatmu għet jitlob għal-mikrofonu se nerġa naddi l mikrofon l-lalin li se tala dan il-sujġet u għet nittama li ħatatina u kol aġġornament fuq id-direttiva nasib Eh, peress li rridu aħna naddu għal punt fuq il-budget irridu aħna nalqu dibattitu hawnhekk issa għalhekk se jkollna nerġgħu eh, niddiskutu is-suġġett iktar tard. Oli, kif diġà tilkom eh, mhux ħandum Jiena mux għanot intawel eh, fuq dan is suġġett eh, nishtiq jiena nirringrazzjak eh, kollegi għal dawn il-kommenti pozitivi sur Gigold l-ideja li inwaqfu grupp ta' ezma kienet l-ideja ta' jiena sur Karfranz u imma inti trittat il-kreditu l-grupp tijak u kolla xie ideja t-dina forma ġdida ta' kooperazzjoni tal-limna ħna waqt CRD, IVA. Jiena naħseb li dan huwa mod pożittiv kif nistgħu nimxu aħna l qudiem Jiena ma xtaqx noqgħod nidħol fid-dettalji għax jiena naħseb li iva kien ċara lija fejn xi tħassib fejn irridu nkomplu nadmu ma forsi għax m'għandniex aħna biżejjed jiena biżna ħafna l-ħin u jrid jiena mur niltaqa' ma dawk li għadin hawnhekk fuq id dirattiva fuq it-trasparenza ma tistax inti tibqa' dak li tħalles ir-referjem dawk li ġew mill-Luganda wkoll qed jistennewni ma nsibx li jista' jkollna aħna diskussjoni sħiħa fuq id-dirett siba fuq is-sanzjonijiet kriminali għax issa riċentement għadna kif ksibna ftehim mal-Kumitat Libej, jiġifieri se jkollna bżonn nerġgħu niftħu eh, u nwessaw l-iskadenza għal l-emendi. U eh, pereżempju per eżempju artiklu 2 definizzjonijiet u l-elementi l-oħrajn dawna se naqsmu mal kumitat l-eBay, ġifiri eh, dana jirrikjedi li jkollna diskussjoni separata detaljata u mhux eh, ta' xi ħames seba' minuti noqogħdu aħna niddiskutu kwestjoni li għandna natuha iktar attenzjoni għalhekk nixtieq ngħidilkom tajjeb li jekk nagħlqu diskussjonijiet hawnhekk se jkolli l tax shadows mal-kollegi mbagħad nimxu l-qudiem fuq xi kompromessi se nitkellmu wkoll ma' sur um, febel xi kwistjonijiet li għeddin taħt mivit umbat nerġaw l raħna niddiskutu dawn il-proposti li jistgħu jiksbu maġġoranzi. Grazzi. Grazzi qed nara li r rapporter minn Libej tixtieq titkellem imma aħna posponejna diskussjoni fuq id direttiva ħana dilek il-mikrofon minut. Comment on. Thank you, dear Chair. Grazzi ħafna, President, eh, xtaqt eh, jiena insaqsi mistoqsija pratika iva jiena vera ħerqana li kollha dan id-dibattitu hawnhekk fil komitat ma nixxin kunna fjena jekk eh, l-iskeda ta' żmien jekk dan it-timetable jerġa' jinfetaħ tista' inti tgħidilna iktar tagħtina kl informazzjoni dwar it-timetable għax kellna timetable vera limitata fi bej minħabba timetable ta' President, ġifir forsi se jkollna bżon, bżonn jew se jkollna aħna iktar ħin Nadmu, Iva, kont se nitkellem jiena fuq din l-iskeda, mela, eh, aħna qed naħdmu pass tajjeb fuq il-MIFID u qed naħdmu fuq ir regolament dan huwa bżonn jus ġifiri l-iskeda għal regolament għada l-istess pal l-iskeda għal MIFID ġifiri qed nifjanaw li nivvotaw f'Lulju. u E, il-plenarja mbagħad ta' Settembru se jkolli jiena nressa e, skadenza ġdida ġala darba nħarsu lejn il-laqat ta' kulħadd. Aħna ovvjament se natu pariri l-Kumitat kolli tal-pariri u se jkollna aħna bżonn nħarsu lejn l-iskadenzi tagħhom ukoll aħna se nipproċedu b'dan il-mod. Nixtieq nirringrazzjak, nixtieq ukoll nirringrazzjak ukoll eh, tal-li eh, E, inti nixxielek e, vera tiħu pjaċenzja nixtieq nirringrazzjaw wkoll dawk li ilhom jistennew biex sabiex jitkellmu fuq punt numru 10. L-interpreti għalu li jem 10 minuti zejda. Thank you, Chairman. Uh, can I start by thanking the Secretariat and my staff for helping to prepare this draft opinion? The next step in the process will be... Punt li mis, messaxa. Mela, il-proċess li jmiss eh, fil-dan eh, il-proċess li jinres u emenda fuq eh, emendi fuq livell proċedurali aħna t-nemendaw dawn il-linji budgetari fuq il-labbozz, skont labbozz il-budget tal-Kummissjoni għanna jkonna l-informazzjoni sa' nofsru li u ġifiri se jkonna aħna zvinġi ma' sabiex nħejju l-emendi ta' ġifiri l-iskadenza l-24 tal-Lulju. Il-proċedura budgetarja tal ehm, ta' din is-sena waslet fi żmien fejn il-gvernijiet qed jippruvaw eh, jieħdu deċiżjonijiet ferm diffiċli sabiex iżommu l-kompetenza u jżommu budget bilanċjati. Naħseb li ma jkoll m'għandix għalfejn qed ngħid lill-membri li jkollha sfilu fiduċa fil mm, għandu effett eh, vera terribli fuq ir-rati tal-interess dan se jwasal għal iktar spejjeż involuti fis-self u jkun hemm xi tnaqqis fil-ispejjeż iżidiet fil-taxxi jew inkollha l-tnejn li huma u dawna jikkawżaw dan lill-ċittadini tagħna xentejn ilu il- mm, obbligazzjonijiet mm, Spanjoli eh, kienu taħt l-4% issa dawn qed jaqbżu 7%. Jiena qatt maħsibt li kont se nuża l-kelma solidarjetà fid diskorsi tiegħi imma solidarjetà vera meħtieġa sabiex eh, inwetu dawn in-negozjati fuq il-budget. Il-Parlament irrid juri solidarjetà ma' min iħalla 16. Aħna rridu eh, nħarsu lejn il-Kunsill bħala l-imsieħeb tagħna u mhux bħala ladu tagħna. Hekk kif l-istati membri qed inaqsu l-infiq mhux meħtieġ aħna rridu nagħmlu l-hekk kif l-istati membri jagħtu priorità li dawk il-politiki li jwaslu għal Kabbir, aħna rridu nagħmlu l-istess xi membri li qalu li l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa biss eh, huwa biss ma nafx kem issa nuża biss il-kelma biss er, wieħed u 140 eh, er, biljun euro jekk aħna naqsu l-budget tal-Unjoni Ewropea, dana mhux se jsolvi l-kriżi tal-budget, dana mhux se jgħin l-istati membri. Zieda fi 7% ta' dan il-budget Dana mhux se ibiddel l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea ma' proposta bħal din proposta qed tagħmel il-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea jidru vera koro fajnejn iċ-ċittadini tagħna il-kostituenti tijaj il-għala għet jisaqsuni li aħna għet nitkelmu dem favur, budgets bilanċati, l-austerita, disciplina fiskali, ek lura f'pajizna imman bat il-kommissjoni donna eżentata minn dawn l-affarijiet. U għalek li l-opinjoni tijaj għet titlob għal budget bilanċjat mill-likon. Aħna taħt il-qafas kompetenza tagħna limitat ħafna rridu aħna nsibu t-naqis li se jkun tajjeb għal zidiet, per eżempju għal affarijiet pal-lisis biss rridu aħna nresu proposja razzjonali l-kollegi tana fil-Kumitat tal-Budget kif ukoll il-Kunsill u fil-fema tiegħi aħna rridu nresqu rapport rapport li jitlob eh, ifriżar fil-linji mm, budġetarji kollha. Jiena eh, il-rapporter, jiena xadow fi Omnibus 2 u CRA 3 u jiena rresaqt ħafna emendi għas CRD 4. Dawn il-proposti kollha qed jitolbu għal iktar hidmit sabiex li isis ikun jista' jaħdem fil-prattika u għalhekk aħna rridu nipronatu priorita l finanzjament tal-ISIS li jabżu l-linji budgetari normali li għandna kull darba li ISIS jew xi aġenziji Ewropej eh, donhom jena taw ħidmiet addizzjonali aħna l leġislaturi rridu nkunu konxi eh, tal-spejjeż involuti. Jekk aħna se nkunu responsabbli rridu aħna nkunu eh, konxi tal-konsekwenzi eh, tal-ispejjeż il-konsegwenzi fiskali li huma involuti fil-proposti li aħna namlu. Il-modell attwali ta' finanzjament fil fema tiegħi mhux qed jaħdem. Kull żidiet fil-ħaddiema u tal-budgets dawn eh, irridu jiġu konfermati kemm mingħand DG Mark to DG Budget. Ġifieri rridu aħna nistudjaw modelli differenti ta' finanzjament pal perżempju li l-industrija tiffinanzja bekk li sis ikun iktar indipendenti mill-Kummissjoni u eh, jitnaħaw kol xi biżijiet minn eh, fuq spallejn min iħallas it-taxxa. Imma rridu iħna bħalissa naħdmu fuq il midell li diġa għanna. Ġifiri, sabiex aħna nħalsu għal dawn il-ħidmiet addizjonali li tnabna aħna mill lisis u jiena t niproponi li kunem flus addizjonali għall lisis jiena se niproponi t-naqis għal dawn il-linji budgetari li jemis. Per eżempju, lajn 010214 Prince Ġifiri l-Unjoni Monetarja, inkluż l-Euro, il-Kummissjoni proponiet budget ta' 5 miljun għal sena l-dihla għal kem il-ħlasijiet waslu għal 4 miljun is-sena eh, ta' qabel. Lajn 010302 l-assistenza una makrofinanzjarja għawnek il-ħlasijiet waslu għal 79 miljun fil-2012 imma il-Kummissjoni allokat budget ta' 100 miljun għal sena eh, d-dihla. Mela, 10401 il qasam tal-Unjoni Dogorali eh, u Idwana jiena ninsab ċert li se nkunu nistgħu nifrankraw il-flus hawnhekk speċjalment peress li hemm vito minn ħafna stati membri. Jiena vera nixta ngħid li nista' nilqa xi suġġerimenti kostruttivi minn l-istati membri dwar huma x'jazbu fejn nistgħu aħna nipprioritizzaw l-affarijiet. Jiena nixtieq nara eh, flus addizzjonali għall prioritajiet tagħna ġala darba xi tnaqis isir x'imkien ieħor Jena nemmen li er, niproponu li frizzar tal-budget fil-ikon waqt li napoġġaw dawk li loqsma li vera għandhom bżonn iktar finanzjament jena naħseb li dan huwa possibbli nix nħeġġet l-istati membri appoġġaw dan l-appoġġ u jena u kol ħerqan li naħdem ma' shadows tal-gruppi l-oħra. Grazie. Very much. Uh... Grazzi ħafna Jean Paul. Ovvjament tela, għal-kem kien hawnhekk qabel imma naħseb inti qed rappreżenta l-SND Grazzi ħafna, President, nix nirringrazzja r-rapporter għal dan da bozz ta' rapport ġifiri inti vera irnexxielek tiffoka fuq il-prioritajiet. Sem il-perspettiva tal-ikon huwa importanti li aħna naċċertaw li ikunem hemm il-finanzjament tal-ESOs. Aħna ninsabu fi sali pittoro bħalissa. Irridu aħna nifinanzjaw li jessej, skużawni, l-autoritajiet eh, ta' supervizuri. U jena naħseb li din is-sistema ħatkun vera komplikata. Aħna ħanaddu ħafna xogħol lil din l-entità diffiċli li dawna jżommu l-kwalità, l-istess kwalità mingħajr ma jkollhom riżorsi addizzjonali. Xorta waħda l-Kummissjoni qed tipproponi żieda minima li BA u qed jitkellmu huma dwar naqis għall-leżma u l-IOPA. Dan huwa l-approċċ il-ħażin. Vera diffiċli li aħna nsegwu il-loġika tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li naqsu aħna il-finanzjament, eh, dan ovvjament mhux tajjeb. Aħna rrid ikollna nerġgħu nirrastraw, aħna rridu nerġgħu nirrestawraw l-ordni fuq is-swieq finanzjarji tagħna għalhekk irridu nkatru supervizjoni finanzjarja. Il-Kummissjoni qed titkellem dwar il-fatt li jiġi introdott mudell fejn l-imsiba finanzjarja se jikontribwixxu għal finanzjament ta' din l-awtorità IVA. Din is-sistema tista' taħdem f'xi stati membri u naħseb li tista' taħdem ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea peress li diġà taħdem fuq il-livell tal-istati membri. Imma dwar il-punti individwali, iva nixti għandi xi dubju hawnhekk jiena jekk qed nitkellmu dwar li friżar tal-budget naħseb qed imorru lilin żejjed aħna qed nitkellmu dwar li qed nippruvaw nlaqgħu l-attivitajiet imma r imma m'għandniex aħna ngħidu minn qabel li rrid ikollna livell massimu partikolari għax jekk iva nkunu aħna qed nikkawżaw dannu lill attivitajiet partikolari hemm żewġ punti li jiena nixtieq li jkun hemm is-segwitu tagħhom Mela kif il-Kummissjoni taħdem fuq eh, il-governanza ekonomika. Fid-DG Ekfin, qed nitagħmel hemm biżejjed riżorsi hemmhekk sabiex is-supervizjoni tal-Baġit Nazzjonali sseħħ. It-Tupac dana se jiġi implementat fil-ħarifa u l-Unjoni Ewropea se jkollha iktar oddot sabiex taħdem fuq din is-sistema. Imma inti kif ħata ċerta li se jkun hemm biżejjed riżorsi budġetarji sabiex isiru dawn l-affarijiet il-Kummissjoni trid tipprova tistudja trid tipprova tara kif se taħdem fuq l-infiq eh, l-amministrazzjoni għall-aspetti amministrattivi il-qasam liħor mela nixtieq naqjem hawnhekk l-istatistika. Aħna qed nimxu minn program fuq medda twila ta' żmien għall-ieħor li wkoll huwa twil. Fl-Ewropa l-istatistika qed issir iktar importanti u tajjeb li l-iżvilupp ikun wieħed sostenibbli. Dan huwa importanti wkoll dak li nxaqsam ma' solidarjetà bejn min ħalla 16 ridu aħna naċċertaw li għandna aħna awtoritajiet li wettqu l-ħidmiet tagħhom b'mod tajjeb b'mod xira u dan mhux dejjem kien il-każ għalhekk jiena wkoll ħerqan li jkollna dibattitu kostruttiv u wkoll għax-xogħol li se jkollna fi dawn il-ġranet li ġejjin. Grazzi ħafna e, eh, xaddew ta' għaldi Karl Hagland issa sar ministru għalhekk jiena naħseb li se jkolli nintervjeni għalih u nitkellem fuq dan is-suġġett tal-budget. Jiena nilqa dak li inti għamilt u b'mod partikolari li d deja li natu priorita lill-ISIS xi ħaġa naħseb li kulħadd ikun jista' jaqbel magħha u jiena nixtieq nifraħlek tal-li irnexxielek tidentifika possibiltajiet dwar fejn mm, minn fejn iġifieri nistgħu niksbu xi finanzjament tlet isas memx eh, bil-lanċ bejnietom, ġifiri għaxem ħadma eh, partikolari li se seħ fis crd ezma aħjar tinsab fi pozizjoni aħjar għax bazzikament ezma diġà qed tikseb il-finanzjament mill-industrija u minħabba ir-wall għal dawk is-CRAs għalhekk Eh, fil-kuntatt li jiena kelli kemm l eba kif ukoll ma l-eżma dawna mhux qed ibatu minħabba xi nuqqas ta' flus eh, eh, imma dan mhux il-każ għal Ejopa għax hemmhekk għandhom diffikultajiet kbar u naħseb ukoll minħabba xi kalkulazzjonijiet ħżina tal-Kummissjoni dwar kif dawna jikkalkolaw in-numru ta' ħaddiema tagħhom jiena għandi nota twila u komplikata mhux noqgħod naqra din nota imma jidirli li mm, dana Eh, affettwa l-Ajopa b'mod mhux ġust. Imma jekk inħarsu l-affarijiet aħna qed nitkellmu dwar il-baġġett tagħhom għas-salari xi 7890 għal 2013 mm, u um, simili ħafna l-budget uh, pal-budget tal-2012 ġifiri dil-ħagġa ma tamilx sens imma inti għet li jem 21 miljon fluzziet għall-lajnuna makrofinanzjarja ġifiri jek nkunu nistaw nsibu bilanċ emmek ovvjament jek natu miljon lilla jew mela mm, <laughs> dan il-flus jisajjen ħafna lil din l-agenzija u nkunu qed nagħtu għajnuna finanzjarja imma jiena wkoll konxa li diġi Ekfin jinsab taħt ħafna pressjoni minħabba il-karigi, il il-ġodda li issa dan għandu u jista' jkun li se jkollna bżonn aħna nissuġġerixxu li nħarsu lejn il-linja budġetarja iktar ġeneralizzata tal-aġenziji eh, fuq il-livell tal-Kumitat tal-Budget Diġa għajjimna dan il-punt u probabli se nkunu nistgħu aħna ninkludu dan il-punt peress li l-ISIS se jkomplu dawna jikbru, se nkomplu aħna nagħtuhom ħidmiet ġodda konsiderevoli u aħna mhux se nkunu eh, nistgħu ovvjament nieħdu eh, mill-budget tagħna dejjem mhux għal dejjem speċjalment meta aħna qed nagħtu lil DG ekfin ħafna responsabiltajiet importanti li għandhom x'jaqsma semestru Ewropew u affarijiet oħrajn ġifieri mhux se noqgħod eh, nidħol fiktar dettal issa se nagħdi mikrofonu l-Sven. Um, there's a whole number of Iva, hemm qatt ta' kwistjonijiet, jiġifieri ovvjament sissa id-diskussjonijiet fuq il-budget fl-ikon dawna kienu bbażati fuq il-qasam bażiku ta' affarijiet li rridu naħdmu fuqhom ovvjament issa jista' jkollna dibattitu ġenerali iktar filosofiku dwar id-daqs tal-budget tal-Unjoni Ewropea u forsi tajjeb li jkollna dan sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw il-medja nazzjonali iktar milli noqogħdu niddiskutu l budgets differenti u l-linji budgetarji differenti ma tantx aħna għandna sem eh, partikolarment kbir tal-budget ħaġa ġustifikata dwar id-daqs tal-budget aħna nafu iva li eh, l-agrikoltura, l-fondi strutturali dawna li jiktar jirċievu l-finanzi mill-budget fejn Inti ovvjament jista' jkollok eh, eh, raġuni mill-perspettiva tal-likon, imma jekk għan diskutu dan il-kwistjonijiet hemm implikazzjonijiet ekonomiċi iva, imma rridu niddiskutu wkoll jekk munita waħda għandha bżonn li tirċievi iktar stabilizers ekonomiċi u li marwol fi budget imsaħħa tal-Unjoni Ewropea, ġifiri li marwol eh, dawna rridu jihdu u fil-fema tija il-budget eh, tal-Unjoni mhuwiex effettiv mhux qed jaqdi dwan il rwol u l-budget huwa wieħed zaħir. Imma aħna mill-perspettiva makroekonomika jista' jkollna aħna diskussjoni ma mbagħad tajjeb li jkollna diskussjoni oħra u nittama jeli jiena li ġala darba naslu għal opinjoni komuni li aħna nerġaw lur għal kwistjonijiet fundamentali rridu naħdmu fuqhom nippruvaw aħna nevitaw li jkollna dibattitu twila ideoloġiku li aħna diġa kellna pereżempju eh, fil-kumitat dwar il-kriżi mbagħad kellna vot eh, fil-plenarja forsi għandna eh, nimxu b'dan il-mod imma ovvjament din id-diskussjoni tista' terġa' seħu forsi hemm min huwa interessat f'din id-diskussjoni jiena għandi ħafna xogħol leġislattiv li rrid jagħmel nagħmel bħalissa ġifieri hemm ħafna biżijiet fuqi imma qed nittama li jista' jkollna aħna verżjoni iktar tajba ta' dan ir-rapport. Iva, Bilna, ħadna din id-deċiżjoni li li jessejz natu għom iktar finanzi, dawn u mażar ħafna specialment jekk inqablu għam ma' supervizuri Ewropej. Iġifiri, eh, Iva, ma jina għadni dizappuntat li il-Kummissjoni ma' ma mxieċ mal tal-bit tal-ISAZ. Iva, Jiena naħseb li talbit kienu raġonevoli ma talbux għal xi żidiet kbar, speċjalment jekk in qablu l-affarijiet mal-latti delegati u l-gruppi ta' ħidma eh, li dawna jorganizzaw. Talbit kienu vera raġonevoli u tweġiba tal-Kommissjoni bażikament kienet naqis fil-budgets tal-Ezma u l-Ajewpa eh, kien qablu dawn il-budgets mal-2012 u dan jmur taħt it-talbit tagħhom. Jiġifieri dinha mhux ir-relazzjoni li jiena stennejt li l-Kummissjoni kienet se mezzi kollha eh, speċjalment meta aħna waqafnijom dawn fi spiritu tajjeb ta' kompromess. U t-tini punt, aħna t-narraw li iva problema badika fil-model eh, ta' finanzjament tal-ISAS. Ġifiri, sakemm dawn mux se jkollhom budget indipendenti, il-Kummissjoni dejjem għandha l-inċensif li tnaqqas eh, dan il-progress tal-budget ta' l-ESA. Ġifiri, hemm ġustifikazzjoni li l-budgets ikunu indipendenti indipendenti u mbagħad dwar is-sorsi alternattivi għal finanzjament. Iva aħna nafu li eżma ma tantx qed jiltaqa' ma' ħafna problemi għax dawna jistgħu jieħdu l-miżati minn x'imkien ieħor supervizjoni tas-CRA. U peress li eh, dawn l-affarijiet huma bbażati fuq il-miżati hemm każ ġustifikat hawnhekk imma rridu vera noqogħdu attenti li ma nieħdux xi żbali f'xi stati membri minħabba l-fatt li minħabba l li l-industrija trid eh, eh, tagħmilhom dawn il-ħlasijiet li l-industrija wkoll ikollha rwol fuq kif jaħdmu dawn l-essa, siġifieri l-prinċipji rridu jkunu ċari, rrid ikun hemm separazzjoni, distinzjoni bejn ir-rwol tal-istat ta' supervizjoni u l-industrija. Jiena nafu wkoll li fil-kas tal-Ġermanja hemm ir wol vera mhux ixxurzja ta' l-industrija ġifieri dan ir wol li l-industrija għandha fil- eh, vizavi il-korpi supervizori u l-aħħar punt tiegħi aħna vera kontra din il-proposta tal-Parlament tal-budget ta' din is-sena sabiex aħna insaħu xi fil-kooperazzjoni internazzjonali u it-tassazzjoni u dana ma ġiex għal darba fil-budget eh, dana kienet kisba tal-Parlament u aħna rridu eh, inkomplu mxin f'din id-direzzjoni ma naħsibx li dina tista' tkun ġustifikazzjoni l għandna naqsu l-infiq fuq tassazzjoni eh, minħabba l-fatt li hemm ftit membri biss li mhux qed jaqblu u dina l-filosofija bażika li l-Unjoni se tiżviluppa bi jew mingħajr xi membri u Eh, et eh, aħna napoġġaw din l-integrazzjoni iktar b'saħħitha u m'għandniex aħna waqfu l-iżvilupp ta' kooperazzjoni meħtieġa anka fil-qasam ta' sazzjoni eh, qasam li qed jinvolvina hawnhekk. Grazzi ħafna, grazzi Mela, Sampo Teħew, inti għandek żewġ minuti bl-interpretazzjoni, mbagħad l-interpreti ħajjiqfu. Ta' kull. Ja kiitos raportoijille erinomaisesta. Iva, grazie ħafna, Sinjura Ċer, zewċ minuti bizzejiet, nishtiq nirringrazzja rapporter. Għal dan l-abbozz eccellenti, il-krizi għada għaddeja u għaleksa biex nipqaw kredibli aħna rridu aħna ċertaw li fuq livell tal-Unjoni, il-Parlament, eh, l-Stati membri, eh, nisandu jemmu jkunu ċerti li aħna et nieħdu bis serjeta il-kriżi u eh, għanna natu iċ-ċifri il-provi li qed nagħmlu dan u għanna nurruhom liċ ċittadini li aħna vera għom il-problemi li qed jaħbtu wiċċhom magħhom in-nies. Għalhekk Jiena favur il-direzzjoni tar rapporter dwar li frizzar tal-budget u għanna bżon aħna ninvestu iktar fit kabbir u rridu aħna naċċertaw li meta aħna nżidu il-budget minn ximkien rridu namlu tnaqis. Ximkien ieħor nixtieq nirringrazzjak se nixtieq nirringrazzja l-interpreti nistenna ngħaddi l mikrofon il-laxxi nasib għax li ħad jitkellem bl-Ingliż. Try out my elementary German, Madam Chairman.